Okay. So, good uh, afternoon, colleagues. Uh, uh, let me start. Kollegi, nibda laqa tal-ekon. Kif tafu l-ewwel punt fu l agenda hija l-adozzjoni. U nistani konsidera approvata. <clears throat> M'għandix vizita l president u mandi m'għandi xejn lanqas nirrapporta fuq il-negozjati interistituzjonali. Mela naddu fuq il-raba punt u l ħammes punt. Aħna kontenti li għanna il-rapporteri sur Ludwigson tal-SND u il-titolu u direttiva tal-Parlament Ewropew tal konsil dwar l-qafas legali u operativ tal-IKARD Ewropea ta' servizz introdotta bil-regolament u mbagħad in-numru 5 regolament tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni tal-ikard Ewropea ta' servizzi u l-faċilitajiet amministrativi relatati. Din hija opinjoni għall-imko. U kif forsi tafu, f'jannar tal-2017 il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pakket ta' miżuri blan illi tiffaċilita i servizzi transkonfinali fissu intern. U waħda mill-miżuri kienet riguarda l-introduzzjoni tal- tal-e-card eh, uh, Ewropea ta' servizzi biex il-providers tal- ta' servizzi eh, ikunu jistaw jaqdu servizzi tagħhom f'stat membru ieħor. Kien hemm l-opinjoni tal- rapporter kienet li tirrifjuta il-proposta tal-Kummissjoni. Il-rapporter għassa għandu seba minuti u, u bat erba minuti u għek ikonna jek eh, ikonna bizzejiet ħin inkun nistaw namlu kaċ di għaj. Mela nisema għastam għan testu Ludwig sona seba minuti biex introduċi z-żewġ punti. Erba u ħamsa tal-agenda. Grazie. Grazie tal tajt nel mikrofonu President. Illum assolutament huwa neċessarju nsegwu l-iżvilupp ta', so ta servizzi fl-Ewropa biex nsaħħuh u dan jfisser li rridu nsaħħu l-potenzjal illi għanna fis servizzi u jina nilqa il-miżuri illi kontribwew biex jtejbu il-ċirkolazzjoni libera ta' servizzi. Però Parallelament, hemm eh, ħtiġiet rigorużi fil-protezzjoni tal-kondizjoni tal ta', ta, ta kompetizzjoni. U din l-introduzzjoni ta' karta ta' servizzi skont il-Kommissjoni Ewropea għax suppost ħat permetti dawn il-fornituri ta' servizzi eh, jgħatu dawn il-servizzi anki eh, l-lem il-frontieri u bekk kun jistaw jifacilitaw E, stabiliment f'pajis membru ieħor. U l-proposta minnaħa waħda fija regolament li definix il kontenut ta' din li kard. Minnaħa l-oħra għanna direttiva li trigwarda kif e, kif għanda tiġi użata. l komissjoni taħseb għadha l-pariri li se jkollha valur miżjewt fil-proposta bil-introduzzjoni ta' din l-e-card. Jien kif kulħadd jafina minix konvint <coughs> illi din hija fil-fatt ħaġa tajba. U naqbel mal-kritika li e, li ħarġu organizzazzjonijiet tal-trade unions u tal-ħaddima u dawn edin jajdu li din proposta mandiex valur mizjut. Per eżempju, il settur tal-assikurazzjonijiet. <coughs> e disposizjoni tal-proposta tal-Kommissjoni jiġu kritikati minnaħa tal assikurazzjoniet mod profond għalix fl-opinjoni taħħom u ma bazati fuq suppozizjoniet zbaljati u jekk ma jaħdmux se se jqumu wis għal persuni interessati mela ma jgħatu valur mizjut. U anki fi settur tal-bini, anki l-introduzzjon tal-ikar ta' servizzi tista' tista' tejn il xol moħbi Eh, u eh, jahzbu illi kun ħafna ħjar illi konsidraw dawn l-oġġezzjonijiet kollha dubbi u l-opinjonijiet ta' settur. Il-proposta tal-Kummissjoni titkellem fuq bosta kwistjonijiet importanti, per eżempju meta wieħed jagħmel talba tal ikard ta' servizzi fil-pajjiż ospitanti din il-karti, din il-karta tista' tiġi maħruġa anki jekk l-istat ma kellux biżejjed ħin biex jiverifika d-dejta. U dina hija autorizzazzjoni illi eh, fiha problemi. Barra minnek eh, tista twassal għal abużi u barra minnek il-karta ta' servizzi la darba tkun motija ma tistax eh, tiġi kontroll, kontrollata b'mod suffiċenti. Jira nħoss illi eh, anki l-kondizjonijiet huma osra wis, l-istat membru ospitanti mandux il-possibilità jiverifika it-talba <clears throat> ta' karta u barra minn hekk imbagħad id-dewmin eh, ta' din il-karta hija wkoll limitat għaliex id-dejta li jiġu trasmessi waqt il-meta meta t sir it-talba jistaw ikonu anki obsoleti u qabel ma n-introduċu sistema ġdid iridu e, nikkonsidraw jekk il jekk fil-fatt il-lan e, u ix-sejn tlaħa u jina e, l-opinjoni tiegħi hija illi jekk tiġi introdotta sistema ġdida b'din il-karta ta' servizzi, memx dubju li il sistema għandu jkun ċar, sempliċi, trasparenti u prevedibli biex inkunu nistaw verament niksbu l-anijiet taħħa u waqt li l-proposta tal-Kummissjoni hija komplikata ħafna u mhijiex ċara fuq kwistjonijiet importanti. U dan qed isir e, e, iktar komplikat meta wieħed iqis li dawn huwa miżuri tekniċi illi jmorru e, flimkien mal-proposta u fil-prassi fil-fatt mm, il-proposta ma taħdimx. Barra minn hekk biex nikkonkludi rridu ngħidu illi irridu nistaqsu jekk il-proposta tal-Kummissjoni u ix eh, qed rappreżenta valur miżjud veru u miex fil-fatt edha tikkomplika il-kwistjonijiet amministrativi eh, komplikazzjoni li miex neċessarja u miex mitluba u nħoss koll li huwa importanti li najt li f'dan il- setturem ħafna strumenti u aħjar li nanalizzaw dawn l-istrumenti b'mod dettaljat biex ikonna stampa ċara jekk karta elettronika ta' servizzi iex fil-fatt valur miżjut meta nqablu ma' situazzjoni attuali. Issa bażi ta' dak li jana li jena għadni kifat proponi <clears throat> illi nirrifjutu kolla kemmi il-proposta dal-Kommissjoni minna ħal-oħra jena nishti anki nisħa illi illi jena anki disponibli għal biex ikonna diskussjoni kostruttiva u nisimaw eh, xjaħsbu il-shadow il-shadows anki tal-gruppi l-oħra fuq il-proposta tal-Komissjoni. Grazzi, grazzi Sur Ludvigson. Issa naddi il-mikrofonu il mikrofonu l sur Matushon tal-IPP. Grazzi. Martuxello, eh, Nishtiq nesprimi dubbi jena tiħaj fuq dak li qed niddiskutu, jiena naqbel perfettament mal mar, mar rapporter. <clears throat> ma, ma nistax nifhem kif qed nitkellmu fuq dan is-suġġett flekon għandi dubbi kbar fuq il-kompetenza ta' dan il-kumitat. Eh, U mħasseb, eh, nirringrazzja tal-abbozz, punti differenti li fuqhom jiena naqbel, per eżempju, il-bżon li nistimulaw għom servizzi jina minn dejjem kont favur ta' dawn il-mizuri. Però ħafna mill-argumenti eh, mil joħduna fuq il-komitat imko u għandi dubi gbar fuq il-kompetenza tal-komitat tagħna. Grazzi. Grazzi. Eh, fimna, eh, fisem li sijar Isur e Lunes. Nitlop skuza għalix il-shadow ma setax ikun prezenti biex juhsem bħala shadow bat li il-kommenti tijaw bil-miktub. Fuq il-proposta aħna mm, rajna l-proposta u għanna xie kommenti. E, rridu nammettu illi il-gruppi si għarandu l-istess dubbi fuq il-kwistjonijiet. E, u dana anki id-dewmin indefinit tal-e-cards u għanna dubju kol fuq il- eh, fuq il-fat illi eh, time frame jistax jiġi kontrollat mill- eh, pajis ospitanti qabel ma tiġi maħruġa li kardu. Tilet punt aħna nħossu anki l-ġustifikazzjoni fuq dan ir-rapport mi mhuwiex bilanċat u aħna nisqu fuq l-opportunitajiet u l-aspetti pozittivi ta' regolament propost u l-eliminazzjoni gradwali ta' xkiel billi natu anki servizzi transkonfinali eh, jista fil-fat iġi valur miżjut għas assu eh, per eżempju eh, tnaqis sostanzjali tal-burokrazija u anki billi ntejbu l-azla tal-konsumaturi u jena fem illi fl-istati membri l-persuni li qed qed isiru iktar nervużi u dawk li għandhom il-GDPs li iktar oljin eh, għandhom <clears throat> għandhom servizzi eh, li huma eh, ħafna flus, jena nista' nifhem kemm huma nervużi u peress li se jkun hemm invażjoni kbira ta' servizzi li u muftit mill-Europa ċentrali u tal-Vant, pero nishtiq infakkarkom fuq aspetti oħrajn fil-proposta fuq din, per eżempju, hemm dispożizzjonijiet li l-istat ospitanti jista' li applika ħtiġijiet lokali eh, li eh, varidi fil-pajis u anki jekk eh, jistawx dawn il-kumpaniji jistawx joffru servizzi f'pajjiżhom, jistaw jżommu din kompetenza u b'din l kard ma mhux se jkun hemm l-ebda impatt fuq id-drittijiet tal-ħaddiema <clears throat> u il-proposta tar rapportelli li nirrifjutaw il-proposta tal kommissjoni kollha kemm min ħossu li miex ġustifikata u hija prematura. Aħna il-grupp SR e iħoss li dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu diskussi u emendati eh, fl-imkien eh, fil-komitati. Aħna għal darboħra naħsbu li proposta emendata jkun pass il-qoddim biex intejbu il-suq ta' servizzi fl-Unjoni Ewropea kollha li hija sfida, opportunità u ma rridux nirrifjutawha, irridu mm, nihdu din l-opportunità, nisfruttaw l-opportunità E il-konsumaturi huma kollu ugwali fl-istati membri kollha u ma se jkollhom benefici minn e, kwestjoni bħal di u jistħoqilhom ikollhom għazla ħjar fis u aħna nixtiequ li l leġizlazzjoni tiġi implementata. Grazie <clears throat> tal-presenza tiegħek u anki tal-ħidma minnaħa tal-shadow rapporter ta'kom. Għaw xaħat li se jitkellem fisem għalde, le, għanna xaħat mill-gwe lanqas. Et nara xaħat mil ħodor mhuwiex rapporter imma eh, Eva, għandek raġun. Jena nitkellem flok Michel Reimann. Grazie li rapporter, grazie li xandoż l-oħrajn tal-ħidma tagħhom. Fisem Michel, aħna ħadna nota tal-proposta e, illi nirrifjutaw proposta u aħna naqblu miegħu. E, allura aħna napoġġaw mm, illi nistaw nappoġġaw il-proposti li jistaw jistimulaw l-ekonomija fis-suq intern, però essenzjali għan nizguraw li dawn il-proposti garantixxu illi l-istati membri ospitanti kolom il-mezzi kollha biex jikkontrollaw illi il-providers jikonformaw mal-standards u kondizjonijiet tagħhom. Ħafna drabi l-standards fil-pajis ospitanti huma differenti minn dak tal-pajis t-oriġini. U aħna ma rridux li ikunaw eh, tiġrija għal eh, kondizjonijiet iktar baxxi. Il-proposta toħloq tħassib, per eżempju, il-ftejn taċitu illi jfisser li provider jista' jitlob ikard eh, fil-pajis ta' oriġini u u jiksiba din li karda jekk l-istat membru ma jkunx reagġiċi fi żmien eh, eh, eh, raġonevoli. <clears throat> Minnaħa tal-insurance, il-proposta u kol tapplika għad distributori tal-assikurazzjoni biex tagħti situazzjoni armonizzata Però aħna niddubitaw jekk din ħaġa fattibbli u jekk ma jkunx possibbli li konna format uniku fid-dokumenti ta' assikurazzjoni jew kella dana ekkux qed iwassal valur miżjud meta wieħed is il-xkil fissu intern. Allura aħna se nippreżentaw emendi biex nitolbu kollegi jirrifjutaw dawn il-proposti kif diġa għal rapporter Michel iħarġ l-qoddim li konna diskussjoni ma' xedew l-oħrajn fuq dan il-dossier. Grazzi ħafna. Grazzi, mandiġ xadaw zoħrajn għal kasti għaj nistaw nisma minnant t sinjura Berez. Grazzi, President. Jena nilqa il-pozizjoni tar rapporter u jena zgura illi rapporter kun jista jista uh, eh, jisodisfa it-ħassib tal- rapporter ta' Sur Martixello. Però nixtieq ngħid ħaġa importanti għal kumitat tana, għal fatti li għanna nistaw nesprimu opinjoni fuq din il-kwistjoni u dina wkoll ħarġet diskussjoni mal-Kummissjoni u jina zgura eh, li se tkun anke fil-Kunsill. Il-proposta għanda impatt dirett fuq assikurazzjoni biex ma nitkellmux ukoll fuq kwistjonijiet fiskali fuq li ma uh, eh, reġimi fiskali se jkunu uh, applikabli. Umbat fuq l-assikurazzjoni, urridu nizguraw li kullħat tifhem verament qed ngħidu hawnhekk. Mill-ewwel direttivi ta' suq intern fil-settur tal-assikurazzjoni aħna għazilna l-armonizzazzjoni fl-assikurazzjoni u għonek qed narmonizzaw sistema ta' rikonoximent reċiproku. F'qasam fejn ma sar lebda progress fil-konverġenza ta' sistemi, mem me lebda supervizjoni. U allura hemm vojt kbir inħoss jiena. u dana minnaħa tal-Kummissjoni u naħseb e, illi pozizjoni ta' rapporter tagħna e, e, hija ġusta. Ma nara li għawħat tiktar illi jishtiq jitkellem kaw xi MP oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Iva, grazzi President. Signora Sander, jena xtaqt il-nadi l-kritika li ġiet espressa li li fuq din il-proposta hemm ħafna dubbi u kritika minnaħa ta' kollegi u ġa semmew l-argumenti problemi ta' assikurazzjoni tal-accettazzjoni eh, taċita il-kwestjoni eh, tal-dewmin minar limitu u u u anki f'ħafna stati membri din li kard maġiċi ġietx riċevuta mod uh, eh, Eh, pozittiv u nilqa argumenti kommenti rapporter Grazie ħafna għajt il-President, jek maħat iktar li jixtieq jitkellem fil-kaċ tiegħi netlok li sur Ludwigson jitkellem eh, u jagħmel il-konklużjoni tiegħu għal żewġ minuti. Jena għas għandi bżon żewġ minuti għajt il-rapporter għax u għacħar għonek illi din hija kwistjoni sensittiva ħafna. Eh, eh, rajt jena itħassib tal-trade unions u ta' oħrajn u din hija kwistjoni verament delikata. U ma nixtieq xorta nirringrazzja għal kollegi li esprimew il pozizjoni tagħhom. Da dubju se jkollna naħdmu daqsxejn iktar fuq dawn il-suġġetti, imma mem lebda dubju Elli, <clears throat> l-opinjoni hija pjuttost birda għal din il-proposta. Jiena disponibli, niddiskuti, eh, emendi, u jiena anki kontent nitkellem ma' shadows u niddiskutu l-aħjar mod kif nimxu l-qoddim għax huwa ċar li opinjoni differenti. Il-kwestjoni hija pjuttost diffiċli, naf li kien hemm ħafna kritika fuq il-proposta, imma naħseb li huwa importanti għalina li nerġaw naħdmu fuq il-proposta tal-Kummissjoni fuq ħafna argumenti differenti, dan huwa punt ċar għalija. U allura, anki jekk jiena personalment naħseb li għandna nirrifjutawa, però għadni eh, dispost eh, niddiskuti ma' shadows biex nara kif nistgħu namlu progress fuqha u nistaw forsi naqraw l-emendi li jistaw jiġu prezentati, ma nitta ma ninkunu nistaw nsibu soluzzjoni. Jina sa namel ħilti kolla bla dubju biex nsib soluzzjoni li kullħat jista' jaċċetta eh, tal-anqas il maġoranza tagħna. Grazzi ħafna. Eh, u nirringrazzja Shadows u eh, il skadenzi 16 eh, ta' ottubru, 19 ta' ta' ottubru. Emendi 9 novembru eh, u l-votazzjoni deċembru Grazzi a Sur Ludwigsom għal l-istadina tijaw biex jiprovaw sibu diskussjoni ma' Shadows flikon. U nishtiq s illa għal kwarta, inkomplu fl-erba u kwart bil fl-erba naqes kwart bil-punt li mis fuq l-agenda. Grazie. Dear colleagues, uh, let me reopen. Mela, kollegi, nistaw nkomplu bis-sessjoni tagħna. Punt 6 issa. Il-qafas għall-irkupru u riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali. Wara smiħu diskussjoni bej shadows ir-rapport ġi preżentat mill rapporters jinkludi tem 218 emenda. Ir-rapport fost l-oħrajn isemmi differenza bej xenarji default u non-default eh, l-elementi ta' tranzizjoni accelerata mill-irkupru għal rizoluzzjoni, sensi la sħiħa ta' odda fl-irkupru rizoluzzjoni b'mod li nevitaw l-użu tal-flus tal-kontribuenti, il-possibilità li jkun hemm kompens anke fl-irkupru, redefinizzjoni tal-credit force of principle u protezzjoni aħjar għal klijenti u l-clearing members. members. Il-Kunsill għaddu ma adottax l-approċ ġenerali għal daqstant aħna għadin aktar, aktar il qoddim Hawnhekk m'għandniex eh, shadow eh, però ngħaddi l kelma li xedaw li juħor, xedaw eh, tal-SND. Għandu l-kelma s-senjura l-5 minuti. Thank you, Chair. Um... Sej, President. Il-kollega mux qiet hawnhekk, però xorta waħda xtaqt eh, nieħu l-opportunità biex nirringrazzja. Nirringrazzja fil nuqqas tagħha forsi xi ħadd jgħidilha Wieħed seta' jaħseb inizjalment li li jkun ehm, akkopjata isija resendi, kienet xi ħaġa mhux tas-soltu, però mbagħad ħareġ li mhux biss konna produttivi ħafna, però eh, anzi ħdimna flimkien ħaġa pjaċevoli ħafna, aħna provajna sa fejn kien possibbli u naf li xi kollegi kellhom xi problemi ta' żmien ukoll, però insomma, provajna ninvolvu l-shadows kemm jista' jkun. U issa nara x'emendi preżentaw ħerqan ħafna. Kienet sħobija produttiva, però ma rnexxilniex naqblu fuq kollox, u għalhekk it li aħna individwalment se nippreżentaw qatt ta' emendi addizzjonali, però dan ma jfissirx li ma għamilniex ħafna u ħafna xogħol flimkien. Il-ħidma konġunta tagħna kienet xpronata minn minn żewġ element importanti. Kej, hawnhekk qiegħdara, nsellimlek, eh, għadni kif irringrazzjajtek meta ma kontx hawnhekk, eh, ħadd gost naħdem miegħek. Kif kont qed ngħid? Eh, lan komuni li kellna kien it-tisħiħ tal-protezzjoni għal kontribwenti xi ħaġa kredibbli però mhux fit-teorija biss, fil-waqt li niżguraw li stabilità sistematika tkun tista' salvagwardjata jew stabilita mill-ġdid eh, f'ċerti każijiet u mbagħad it-tieni mira t-tisħiħ tal-qafas għal inċentivi speċjalment fi żmien tal-kupru, però anki dwar riżoluzzjoni kemm eżante eh, kif ukoll meta tasal kriżi, jekk tasal kriżi, x'għamilna insomma biex eh, l-irkupru jiġi msaħħaħ bot li jkun hemm l-aħjar inċentivi, naħseb li l-aktar punt importanti kien li aħna ħassejna li l pjaniet tar-kupru għandhom ikunu aktar vinkolanti. Fil-proposta tal-Kommissjoni u l-proposta tagħhom kienet eċċellenti bħala bażi, eh, però provajna ntejbu aħna. U għonek ħassejna li jkun xira kiku is-CCP forsi jitbied daqxejn mill-pjan tal-kupru oriġinali li mhux biss ikun hemm notifika bħal mem bħalissa fil-proposta tal-Kommissjoni notifika l-autorità kompetenti, però apparti minn hekk tinta jintalab il-permess ukoll, kwestjoni ta' organizzazzjoni tali b'mod li dan il-permess joħroġ malajr e, jew kalla talba ma tintlaqax. N'imbagħad e, tara l-autorità kompetenti. Dan l-element ta' ta' rabta kien l-għana u l-lini ta' Tinni net ħassajna li kun importanti li nizguraw li kun hemm bizzejiet kapacita għall-loss absorption u dan l-għan kien ifisser ċerti problemi, speċjalment brabta ma l-għażla tal-istrumenti li għandhom jiġu inklużi fl-istadju tal-kupru. Nħoss li naħseb li l-ħakna kompromess tajjeb hawnhekk. It-tielet net kien hemm il-punt ukoll ta' kumpens. Il-kumpens aħna proponejna li waqt l-istadju tal-kupru għandu jkun hemm kumpens maħsub f'każ li s-CCP jibqemmek. Wieħed irid bħala bħala ġustizzja din fairness u interess komuni u koll. Eh, li nizguraw li ccps il-clearing members u l-klienti fl-imkien ikollhom interess komuni fis suċċess tal-istadju tal-irkupru. Ikun hemm kumpens għaliex dan ikun ta' inċentiv għas CMs u l-klijenti, però m'għandux ikun hemm kumpens illimitat għaliex eh, f'dak il-każ ikun hemm riskju li wieħed jispiċċa eh, b'CCP zombi fejn ma jkunx ċar fejn l-azzjonisti ikollhom interess eh, fis-sopravivenza tal-entità legali li huma sidin tagħha. Insomma, ħriġna b'dan il-kompromess. Kompromess naħseb sot ukoll ma maħsubi biex isaħħaħ l-inċentivi Apparti minn hekk xi wħud eh, jgħidu dan huwa dettall ovvju, però aħna ħassejna li jkun importanti li nagħmluha espliċita fit-tekst legali li waqt li rkupru ma jkunx possibbli għall-lezzjonisti li jieħdu l-loss absorption capacity l-barra mis ccp ġifir ma jistax jitħallsu dividendi u bonuses eh, f'dak l-istadju. E, Mod ġenerali ġifiri aħna provajna Waqt il-fażi tal-kupru natu daċħajn aktar struttura l proposta ma provajni nkunu preskrittivi wis għaliex hemm tipi differenti ta' CCPs, però naħseb li rnexxielna niksbu ċertu bilanċ xira, nirrestringu t-tip ta' pjaniet tal-kupru li huma possibbli mingħajr ma noħolqu problemi għas CCPs ridna nqisu l-speċifiċitajiet ta' CCPs ukoll. Mbagħad meta naslu r-riżoluzzjoni, il-kwestjoni xej differenti l u li nitgħan hemmhekk kien li u li l-awtorità ta' riżoluzzjoni tkun tista' tiffoka fuq żewġ affarijiet l-ewwel net systemic stability u mbagħad protezzjoni tal-kontribwenti għalhekk saħħaħna is salvagwardi għamilni ah, aktar diffiċli għal partijiet mill-privat biex jisfidaw deċizjoni tal awtorità pubblika u ovvjament għamilna ċerti bidliħiet fil-prinċipju ta' no creditor worse off eh, fl-interess eh, li nsaħħu l-loss absorption capacity waqt il-fazi ta' rezoluzzjoni l-effetti sistemiċi l-valur tal-kontinuità dan kollha qegħdin inqisuhom dawn huma l-bidli ta' lenin insomma relatati ma' din il-parti. Naf li diġà bist il-ħin tiegħi, però naħseb għandna biżejjed ħin. Jiena xtaqt nieħu din l-opportunità wara li tajtkom idea ta' xi spunti li ħarġu mix-xogħol tagħna biex ngħid xi ħaġa dwar l-arkitettura ġenerali Anki għal-ġejjien, jahna naħafna ħafna dossiers fuq l-emja, revizjoni eżja u koll dal-waqt. U jena naħseb li f-situazzjoni attwali, anki vizavi il-Brexit, arkitettura fej għedin nejdu li it-tielet l-ikbar bank Malti huwa taħt supervizjoni singola għaliex il-kolleġġ tal- regolaturi dan l-approċ mhuwiex tajjeb f'każ ta' kriżi u fl-istess waqt imbagħad eh, inkomplu nsegwu dan l-approċ għal CCPs enormi globali din hija xi ħaġa li ma nistgħux inkomplu sejrin biha bħala approċċ u allura rridu nimxu l-qoddim noħorġu b'xi affas eh, differenti biex nindirizzaw situazzjoni bħal din, għaliex bħalissa sanna tip ta' arranġament li tajjeb meta l-affarijiet imorru tajbin, però jafu kunem hemm ċerti problemi meta jkun hemm l-involviment tal-ICB. Nifhem l-involviment tal-ICB, però dan jista' jwassal għal aktar komplessità u nsiba diffiċli li nimmaġina kif dan jista' jaħdem f'każijiet ta' kriżi, siba diffiċli naħseb ukoll kif il-proposta tal-Kummissjoni brabta ma' pajjiżi terzi fejn nixtiequ naġixxu aktar bħala superviżuri singoli Ma nax kif dan jista' jaħdem. Ta' jisu ikollok xorta waħda l-approċ tal kulleċ ta' supervizuri, jekk rridu nagħmlu dan, mhux biss rridu nqisu supervizjoni, rridu wkoll nqisu l rkupru riżoluzzjoni u awtorità relevanti u finalment bħala Unjoni Bankarja hemm il-mistoqsija x'tip ta' kapaċità fiskali jekk ikun hemm bżonn se jkollna d-dispożizzjoni tagħna b'mod li nindirizzaw dawn il-problemi għaliex diffiċli nimmaġinaw l-Istati membri se jittoleraw awtorità singola per mbagħad eh, meta niġu għaddun kwen bat eh, konna nħallsu għalhekk waħda mill-emendi u niqaf hawnhekk waħda mill-emendi li se nippreżenta jiena hija l-proposta biex eh, noħolqu Single Resolution Fund da CCPs mhux għaliex l-aktar soluzzjoni tajba immaġinabbli però għaliex hija prerekwiżit għal dak l-inħoss li huwa assolutament neċessarju ġifieri l-moviment lejn supervizjoni eh, singola dik it-tip ta' arkitettura. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Jakob. Issa it-tieni korrapporter K. Hija mara soppos kalla titkellem l-ewwel, però ġittart tard ma kienx hemm x'tagħmel. Grazzi President u grazzi Jakob tal-li ta' din l-introduzzjoni, kalli niġri jena minna l-oħra tal-bini. Issa, irkuprajt però, grazzi ħafna, grazzi u koll għal-kooperazzjoni u l-ħidma kollha tana fl-imkien f'daw l-aħħar xhur u din il-fażi issa li għandna jingħad maħdib bħala korrapporter qabel dan. Ehm, però ix-xogħol ma kienx daqshekk stressanti daqs kam antiċipajt u dan anke bis-saħħa tal-mod kif taħdem inti anke għaliex rekonoxxejna fejn kienu differenzi ta' bejnietna. Grazzi ħafna u importanti ħafna li konna qafas ċar u effettiv għal riżoluzzjoni ta' dawn is-CCPs xi ħaġa f'waqta huwa neċessarja wkoll għandna bżonn għafas legali li kun il-komponent taħħari biex niżguraw li l-clearing ikun proċess effettiv kif kien maħsub fil-laqa tal-G20 f'Pittsburgh fl-2009. Din hija ħaġa teknika ħafna, xi ħaġa li m'għandix tiġi ittardjata u m'għandix titħallat ukoll ma' dawk il-files politiċi li huma ta' wkoll ta' dan il-kumitat brabta mal-clearing. L-impenn l qafas internazzjonali ACCP, su mudell xira ta' affarijiet oħrajn ifisser dawn it-tip ta' strumenti jkunu xi ħaġa verament globali. Dan l-abbozz ta' rapport jorbot ma' rekwiżiti marbotin max-xogħol u allineat ma' riżultati li kien hemm fl-ippjanar tal-irkupru l-eżekuzzjoni ta' miżuri ta' riżoluzzjoni hemm bżonn ċertezza legali kif ukoll trasparenza. Dan l-abbozz issa jipprova jsaħħaħ dan ix-xenarju b'mod l-atturi kollha fis-CCP irrispettivament minn natura tagħhom jew fejn jinsabu jew id-daqs tagħhom ikunu fiduċjużi li jirċivu trattament xieraq fil-fażijiet kollha protezzjoni lill-investituri ħaġa importantissima tinkiseb biss jekk nallinjaw l-inċentivi tagħna b'mod li kulħadd ikun impenjat fir-reżiljenza tas-CCPs. Dan ir-rapport jipprova jiżgura li f'sitwazzjoni tal-aħħar tad-dinja ikun hemm użu xieraq tal-għodda li jkun hemm mhux qegħdin nippruvaw ndaħlu sekwenza stretta ta' importanti l-flessibilità, però għadin introduċu f'dan l-abbozz li għandkom dimkom ċerti salvagwardi marbutin minn dawn il-miżuri, specialment dak li jorbtu mal-flejjes tal-klijenti, l-użu tal- haircutting per eżempju affarijiet oħrajn huwa permess biss wara ċerti azzjonijiet ikunu ġew mittieħda u juża bħala ineffettivi. Tkellimna ħafna dwar jekk hemmx definizzjoni ċara tar-kupru u riżoluzzjoni u xistaw ikunu triggers relevanti jekk san niċċaqalqu minn waħda l-oħra, però klok komplessità ta' dawn l-infrastrutturi tfisser li rikonoxximent tar-kupru u rizoluzzjoni bħala kontinjum għada utli xorta għat għandi ċerti riservi dwar l-użu tal-VMGH, però dan jista jgħinna Anke brabta dan il kontinuum li kont qed insemmi aktar kmieni, eh, rridu naraw ukoll xiejdu l-awtoritajiet, forsi l-awtoritajiet ikunu rridu jaddu riżoluzzjoni aktar kmieni. Issa nixtieq nara x'jaħsbu ix-shadows anke permezz tal-emendi tagħhom, min-natura tagħhom il ccp fl flimkien għad sensiela ta' interessi x'kultant kulti u fejn ikun hemm ċirkostanza għanna nikonsidraw dawn l-interessi pro situazzjoni ta' problemi fissu u xkiel u kol provajna nizguraw li kuna mxerarkija ċara fejn id-deċizjoni u azzjoni jittieħdu malajr. Naħsbu li huwa vitali li għamlu distinzjoni ċara meta niddefinixxu default u non-default u kol dawn is-sitwazzjonijiet. Xi ħaġa li nistgħu nkomplu nsaħħu fejn ma narawx ħtiġa separazzjoni jew fil-prinċipju ta' no creditor worse off Dan huwa fil-qofol ta' dan ir-rapport u hemm bżonn ikun b'saħħtu definit biċ-ċar b'mod li jkollna xi ħaġa soda l qoddim l qrati Huwa importanti li l-awtorità tar-riżoluzzjoni tkun tista' taġġixxi anke bis-saħħa ta' prinċipji sodi li għatu għam il-liberta li jaġġixxu mingħajr riserva li xkun jafu li mbagħad ikun hemm ċerta soddizza għal aktar tard. Aħna eh, nibqgħu naħdmu b'mod li dawn l-affarijiet ikunu ta' priorità għalina. Dan ir-rapport jikkostitwixxi aktar dettal u sekwenzjar għal eh, ħidma ta' irkupru jagħti salvagwardja għal clearing members u l-klijenti tagħhom inkluż rekwiżit biex ikun hemm kumpens għal partiċipanti inkluż klijenti għal kwalunkwe azzjoni mittieħda biex ikun hemm l-irkupru tas-CCP it-tama li taqblu maħna bħala co-rapporters eh, dinja tweġiba dettaljata għal proposta diġa tajba mill-Kommissjoni u issa nistanna bil ħer li naħdem ma' shadows biex inkomplu namlu t-terqim neċessarju. Grazzi ħafna. Grazzi kej kolli nejt li rkuprajt tajjeb ħafna. Eh, dak huwa tajjeb bl rkupru Issa għandna ħames minuti għal kull shadow u l-Kommissjoni nejdila li huma wkoll jistgħu jitkellmu jekk jixtiequ jagħmlu dan, issa l-ewwel shadow Danuta Hubner mill-PPE. Però minn floka se jitkellem Brian Hayes. Grazzi ħafna President. Jiena mhux Danuta kif tistgħu taraw, però b'xorta ħażina. B'xorta ħażina danuta tiskuża roħa, insomma, tiskuża ruħa mal-korrapporters u tistenna bil-ħer għalet kompli taħdem ma'kom b'mod kostruttiv fizzavi dan ix-xogħol biex ikun hemm riżultat sod. Hija kuntenta wkoll b'dan l-abbozz tar-rapport li jikkostitwixxi titjib fil-konfront tal-proposta tal-Kummissjoni li kienet bażi tajba wkoll biex nibdew il-ħidma tagħna. Aħna kuntenti berba punti ewlenin fejn il-korrapporters ħadmu fuqhom indirizzaw it-ħassib tal-Pepe u kol sam il-bidu l net eh, dwar ċarezza akbar u predittibilità marbuta mal-pjanit tal-kupru. Ma tanċ eh, kien hemm affarijiet fil-pjanit tal-kupru fil-proposta oriġinali u dan kien ifisser li s-sisib ta' jiddevjaw mill-pjanijiet tagħhom. Issa kuntenti li din il-kwistjoni ta' flessibilità ċessiva ġiet indirizzata Dan għandu joħloq aktar ċertezza u predittibilità għal klijenti u għal membri u kol. Il-korrapporters dan l-approċ semmew aktar kmieni u kol u minn dak li jitkellimna dwaru fil-laqa ta' s nistennew li dan il-punt jiġi appoġġjat mill-membri. mbagħad kien hemm trasparenza addizzjonali tal-pjanijiet ta' kupru eh, fil-konfront tal-membri. Hawnhekk kien ċertu diskrepanza fil-konfront tal-proposta oriġinali anki minħabba l-involviment tagħhom fil-pjanit tal-kupru, rridu naraw issa jekk hemmx modi differenti biex niżguraw li jkun hemm din it-trasparenza, però id-direzzjoni li qbadna toġobna. il tielet punt u ħtieġa li innaqsu sa fejn nistgħu l-użu tal-flejjes tal-kontribwenti. L-affarijiet kienu ċari fuq dan il-punt sa mill-bidu aħna naqblu kol għabbazi tal-diskussjoni li kanna sissa nistennew li t-tim ta' negozjati kum maqut fuq dan il-punt. Finalment aħna kontenti li l-korrapporters imxew fid-direzzjoni ta' distinzjoni aħjar bej xenarji default u non-default bi proposta konkreta biex n-operazzjonalizzaw distinzjoni ġifiri kollaborazzjoni differenti tal-parteċipazzjoni finanzjarji tas-CCP skont il xenarju relevanti Dak li pjanajna li namlu u għal inkomplu mexin f'din id-direzzjoni b'mod konkret aħna tal-opinjoni li d-differenza imħalsa għandha tkun ċara fil-pjanijiet tal-kupru u rizoluzzjoni. Issa xi punti fejn għandna xi dubi dwar l-approċċ li nsibu fir-rapport hemm tliet oqsma li nixtiequ jkunu indirizzati. L-ewwel punt huwa Il-punt tal-artiklu l-ġdid 20 għal jitratta l-kumpens fl-irkupru għal telf imġarrab mill-klijenti fil-waqt li naqblu ma' rapporter u napprovaw il-prinċipju. Aħna xorta għandna dubji dwar il-mod kif sistema proposta hija kalibrata fl-abbozz attwali. Speċifikament għandna dubji dwar il-numru ta' proposti li jem naħseb għana nibbazaw fuq il-prinċipji, jettini dubju tagħna wa marbuħut mal no creditor worse off, però l-mod kif għandna lingwaġġ bħalissa hemmhekk hemm bżonn daqsxejn aktar ċarezza dak li nixtiequ naraw aħna bħal approċċ u approċċ rib l-FSB t ħaġa li tippermettilna li neħdu vantaġġ mill-ekspertiż tagħhom nkunu flessiblu wkoll brabta ma' xi ħaġa koordinata globalment. L-inklużjoni ta' xi replacement costs xi ħaġa diskussa bħala problematika għalkemm xi ħaġa li nifhmuha wkoll minn perspettiva teoretika din jaf toħloq ċerti problemi li nkunu rridu nidħlu daqsxejn aktar fid-dettall tagħhom imbagħad hemm tħassib dwar il-fond ta' riżoluzzjoni li nifhem li rapporti tal-SND qed jissimpatizza miegħu. Jekk aħna rridu nkunu serji dwar dan kollu ma jistax ikun possibbli li jkun hemm fond daqshekk żgħir. Hemm bżonn li nimmobilizzaw ħafna riżorsi likwidi u jista' jkun hemm ukoll diversi opportunity costs ukoll li ġdawni kunu fondi li jistaw jintużaw għal xi ħaġa oħra, xi ħaġa tal-aħħar fuq il-kwistjonijiet istituzzjonali li minn kif qed nifhem jien m'hemmx qbil dwarhom fir-rapport. Aħna favur li jkun hemm approċċ aktar Ewropew fir-rigward tas supervizjoni għas CCPs xi ħaġa li qegħdin nikkonsidraw fir-rapport Emir Tu e, favur ukoll l-awtorità ta' riżoluzzjoni singola meta jkun e, meta jkun hemm xi ħaġa relevanti. E, il-problema hija s sistema ta' supervizjoni għadha għaddejja bħalissa U ovvjament dritu kem diversi tibdiliet ukoll, u ukoll reviżjoni tal-lejt u maħniex ċerti se jkun il-rizultat aħħari għadna ma nafux dwar jekk Jekku hux l lestu bl autorita ta' supervizjoni wkoll. Jafadu kmini biex ndaħlu awtorità ta' supervizjoni waħda fit-tekst, però tkun ħasra li konna nistennew li jiġu mitmuma id-dossiers l-oħra biex intemmu dan, għaliex dan jista' biex ikon għafas tajjeb, xi ħaġa li tmur l-in mill-kwistjoni istituzzjonali dejn, għal stan aħna favur li jkollna klawzula ta' reviżjoni aktar b'saħħitha eh, b'time frame li ma jkunx twil wis, b'mod li l arranġament istituzzjonali jintrabtu mal-ħidma ta' supervizjoni dan jista' jiżgura li s-sistema ħarija tkun koerenti u l-kwistjoni ma tisparixix għal kollox biex nindirizzaw il-perjodu qabel l awtorità supervizorja tkun stabbilita. Naħsbu wkoll għatta li jista' jkun hemm emendi oħrajn li jistgħu jgħinu l-ħidma tal-kulleġġ meta jasal il-mument rilevanti. Grazzi ħafna Brian, issa għall-għalde għanna il-kora Neuhenhuizen. Grazzi President, jena u nibda b'ringrazzjament li żewġ kora porters Palma għal anki Jakob, kopja stramba, li sijar l-SND, aħna l-kol nafu illi din ma kienieċ unjoni ta' mħabba, iżda unjoni ranġata illi ta' fid-dum iżjed. Ila li tiffoka fuq eh, ir-razzjonalità iżjed milli l emozjonijiet u għal-rapport din biex neċessarjament xi ħaġa ħażina, bekk nistgħu naqblu illi naqblu fuq il-rapport fuq il-punti kollha li semmejtu intom. Kien punt ta' tluq tajjeb dak tal-rapport iżda intom irnexxilkom it-tejbu fuq dak li kien hemm. Aħna irridu nalinjaw dan ma' linji gwida internazzjonali xil-koll nafu illi l-imprizi b b'mod transkonfinali, il-kummerċ qed jimxi, dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. F'dak il-qala danu ta' Hubner ukoll. Fil-kummenti li batet hemm bżonn ta' xir finar hemmhekk nabel. Iżda l-ewwel nett nirrikaw speda din id-diskussjoni. Nista' ngħid illi aħna dan il-fajl nixtiequ. jibqa' fajl tekniku Eja huwa razzjonali, illa li jekk ħanitru fi diskussjonijiet politiċi. Din għanda sir fi revizjoni tal-emir u u anki mal-revizjoni tal-ejsas fil-fat ta' f'dan il-fajl. Illa li x'għonek tkun ħasra Fil-fatt hemm suġġeriment li default funds u default waterfall ma mistuhomx u l naħdmu miflok fuq is-CCP biex ninnaqsu r-riskju lejn l-istabilità finanzjarja tista' forsi anke tippermettu għal iżjed flessibilità fir-rulebooks u l penjiet tar kupru sabiex nakkomodaw diverġenza fis-CCPs. Dan hija kwestjoni ta' vi jew va u diffiċli hawnhekk ot bilanċ. Għadna maħniex konventi mija fil-mija zdalesti niddiskutu il- dawn fil laqa ta' shadow saminada. ma nafx rajtux anki tal no creditor worse off aħna naqblu mal-prinċipju iżda tritt tarbel kollox fid-dettall il-leġ definizzjoni li hija wisq limitata taf limita il-lodot li hemm għal sempliċement il-rulebook. Iżda definizzjoni wiesa ħafna diffiċli tikkalkula kif ġiepu l-ħaq u għal dastant l-inċertezza għas CCP u partecipanti dal tal clearing għal dastant dan huwa suġġett li jeħtieġ diskussjonijiet ulterjuri fil ġemat li ġejjin. It-tielet net waħda mill-miri tal-fajl hija li nipproteġu il-fondi pubbliċi għal dastant il-possibilità li kunem għoda ta' rizoluzzjoni għal-fondi pubbliċi ta' tfisser illi kunem perikli morali jemmek stant aħjar forsi nimxu b'kawtela biex ma noqdux inċentivaw il- din it-tip ta' morali issa nixtieq nirringrazzja l kora Porters għal darboħra u ngħid li jiena ħerqana naħdem fil-ġimgħat li ġejjin fuq titjib ulterjuri. Grazzi korra. Inti l-ewwel waħda li żmal ħin. Is-Sur Vegas għal Butar <coughs> da toċ. Bon, un um tip. L-varna f-sanar tepri kullħat. Dan huwa tip ta' regolament illi dejjem ikonna problemi. dawn il punti jitbdu direzzjoni, direzzjoni illi miex dik nishtiqu nixtiequ mill-lat ta' svilupp ekonomiku. Għalla stant id-dispożizzjonijiet ta' CCP din fil fat kienet immirata biex jissolvi xi problemi, jista? Tigrafom il-problemi minn flok. tispiċċa minn flok toħloq instabilità, volatilità, speċjalment eh, bil-kontropartijiet illi nħolqu għal raġunijiet ta' effiċenza. Iżda qegħdin isiru fattur ulterjuri għal riskju sistemiku biżet istituzzjonijiet jinħolqu illi huma wisq kbar biex nifallu dan u eżempju tipiku ta' niprovaw insawu dak li jem sejjer ħażin iżda huwa possibbli dawn l-istituzzjonijiet edin inkomplu nlaħmuhom u ngħidu li huma wisq kbar biex ifallu Aħna ma nidentifikawx ma dan l-approċ. Iżda nifmu l-idea li hemm il-ħtieġa ta' regolamentazzjoni għal kontrapartijiet u minn dan il-lat nistaw naqblu mal-biċċa kbira ta' dispożizzjonijiet fir-rapport il-possibilità illi xaħat isir insolventi iżda jidher li huwa jagħmel sens. Ikun kemm ikun baxx riskju Hemm punti li huma indirizzati fir-rapport u illi aħna naqblu magħhom. It-tnaqqis tal-komplessità il-kwistjoni tal-CCPs u l-modell ta' gvernanza. U Għalina, il-situazzjoni ideali najdu li model ta' gvernanza li jkun limitat għat-tip ta' assi finanzjari illi jkunu gvernati mill-partijiet ċentrali. Speċjalment l-iżjed attivitajiet ta' riskju jiġu projbiti għas CCPs dan huwa mod ta' kif innaqsu l-volatilità u r-riskju li qegħdin indirizzaw hawnhekk. Punti ħor kritiku hija supervizjoni. Mem lebda tentativ li naqbdu nilqu bilanċ, blat ta' flessibilità u approċċ ta' diskrezzjoni il-punti fundamentali. Aħna inħossu illi għanna nizguraw illi l-infiq jinaddew l kontropartijiet u lil min kun parti mit-transazzjoni u nifrankawhom lil kontribwenti tat-taxxa. Dan huwa essenzjali. it-naqis tal-marġini huwa essenzjali. Milli naf għat muħaj kollok regoli Rridu nkunu kawti anka minħabba il-livell ta' skrutinju pubbliku issa dwar il-font singolu. Aħna nħossu illi huwa inadekwat u hemm bżonn ta' mekkaniżmu li jippermetti li dina tkun kredibbli. L-istess se jiġri hawnhekk għal darboħra, riżoluzzjoni se tkun iżjed komplessa. Issa mor lura l-idea preċedenti aħna għanna bżon regolamentaw dawn istituzzjonijiet li jkunu kibru saċerta daqs u saru anki eh, ta' riskju sistemiku li rridu nifisaw. Grazzi ħafna tal-aħħar fuq il-lista tiegħi. Signora Scott grazzi. Musta namel kommenti dwar il-rabta bejn il-Cora Portez. Inħallu għat u ħedat u l-diskussjonijiet. Nibda billi ngħid illi komplessivament l medju ta' rapport jitjibu fuq il-test illi kien hemm Aħna naqblu li t-telf għandu jiġi mqassam skont kif il-membri partiċipanti jistgħu jimmonitoraw ir-riskju ta' CCP u jieħdu passi ulterjuri. Aħna naqblu wkoll anke mal-introduzzjoni ta' distinzjoni ċara bejn il-każijiet default u dawk mhux default Aħna naqblu mal-fatt li rapporters huma mhux stanċarju hemm bżonn ikunu kontratwali sabiex inkunu ċerti li jkun hemm riżoluzzjoni u rkupru malajr li tqiegħed il-pis tal-prova fuq min jisfida l awtoritajiet u li tiżgur illi il-wisdom of hindsight miex fattibli bħala metodoloġija naqblu hawnhekk U tal-aħħar nistgħu ngħidu wkoll li ġobna l-fatt li rapporter qed jgħid illi fejn is-CCP jkun diġà konkluż ma jistax ikun hemm ftuħ mill-ġdid. Punti li maħniex wis kon konfidenti dwarhom fil-fatt mela dwar emenda 86 f'każ non default is-CCP għandu tliet darbiet iżjetuġ kum il-rapport timent illi memx atturi uħra li huma jġarbu kol riski operattiv il-għala fid-dawl illi l-clearing members ikunu parti mill-kumitat għal dastant għandhom influenza fuq il-ġestjoni tal-riski operattiv. Aħna għanna dubju kol dwar il-fat illi dak li hemm 87 jiġix qabel jew wara l-kapital tas ccp Nasbu li default non default għandu jkun allinjat ma dak li nsibu f'artiklu 83 f'emenda 51 inħossu li brabta ma' indipendenza tal-funzjoni ta' riżoluzzjoni minn funzjonijiet oħrajn l-indipendenza hija ferm iżjed b'saħħitha minn dik tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet men propost fir-rapport u għal dastan tal-grupp tal-ħodor l-emendi tagħna serin jiffukaw fuq xi wħud mill-punti li huma essenzjali għal titjib tal-proposta. L-eżenzjonijiet tal-Bank Ċentrali u l-Aġenziji tad-dejn, il-reġim ta' stress testing ta' CCP jaqa' taħt Sostituzzjoni ta' test ta' level 1 dwar l-evoluzzjoni ta' solvibilità ma' l-standards tekniki regolatori għal aġġustamenti fid-dawl tal-esperjenzi. Requisit illi jekk il-ratio tal-istabilizzazzjoni tal tal-istabilizzazzjoni jekk dawn ġużati fejn ikun hemm meħtieġ pjan tal-kupru tal-fondi pubbliċi u rekwiżit li s ccp jużaw teknoloġija konsistenza mal-kalkoli tal-stress testing sabiex ikun hemm informazzjoni adekwata lill parteċipanti dwar it-qassim tad-dejn grazzi ħajna ħerqana komprunatu fuq dan ir-rapport. Fil-fatt intervent kemm xejn konċis qabel ngħaddi l kaġ tiegħi nitlob il-Kummissjoni Mr. Pearson, jekk għandek kemm għalina. Thanks, uh, Chairman. Three. Grazzi, President, les kummenti, l nett. <coughs> Kontenti illi stajna naħdmu fuq din il proposta leġislattiva illi l-membri ta' din il-Kamra jaraw bħala bażi tajba. Aħna nemnu u dan l kutini kommenti għaj illi l-ebda mill-emendi proposti Muma kwistjonijiet li huma ta' problema fundamentali waħna lesti nirrekomendaw lil kunsell li jidħol fuq taħdidiet fuq din il-bażi aħna nemnu li dan il-proposti kollha huma ta' titjib għal proposta ġenerali tal-Kummissjoni u nilqaw serje ta' emendi li żewġ reporters resqu l-qoddim illi jinkludi anki pjan tal-kupru vinkolanti level ola ta' sorbiment il-one times a default u tla darbiet għan non-default losses il-kif serin jitqasmu skont l-istruttura tas sida tas CCP il-bqija naraw għadija tajba l-kompensu l-rkupru u mux rizoluzzjoni jagħmel sens bil-inċentivi tajbin eh, mingħajr limitazzjoni ta' żmien l-rkupru il-haircutting li huwa frawrek ma kollox prassi internazzjonali Zida interessanti dik tal-bonuses, flessibilità ta' mill-rkupru għal rezoluzzjoni jagħmel sens, l-ebda kreditu għal worse off, il-protezzjoni għal kontribuenti ta' taxxa, proposta oħra eccellenti għal dastant bażi mill laqwa għal siktar ta' taħdidiet l-aħħar punt tiegħi. U punt msemmi mill-korrapporter, il-fond ta' rizoluzzjoni mill-nista' nifhem Ikolli nagħmel referenza hawnhekk li fl-evoluzzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni dan diġà rajnieh u f'Novembru li għadda ma kienieċ l-għażla preferuta mill-Kummissjoni aħna diġà għandna fond ta' riżoluzzjoni għal settur bankarju fejn jkun jikontribuxxu 44 biljun it-tini net fil-formazzjoni ta' tampat, aħna sħaqna li tiċa hemm partecipazzjoni fil-fond ta' CCP u għalda stantek. Qed nifhem tajjeb l-ko rapporter li deja hija illi naħsbu u li kolna it-tielet fond għal-membri li jistaw jikontribuxxu fiħu Jiena hawnhekk nagħmel referenza l-evalwazzjoni ta' impatt ma' dan kollu milli nista' nifhem mill-co-rapporters mill-kummenti tagħhom illi din miex idea izolata u il korrapport għalit jissuġġerixxi li konna din id-diskussjoni f'din il-sede u li konna responsabilta fiskali għanna ħarqanin li konna din it-taħdita ma nafux jekk is-sequencing hux importanti il l-opinjoni tagħna font huwa konsegwenza ta' riżoluzzjoni waħdanija għall awtorità aħna rridu naqblu fuq is-supervizjoni u mbagħad naraw il-finanzjament singolu wara. irridu naraw dan l-element ta' responsabilta unbat naraw xandu jieġi adottat l-ewwel u xisegwi wara. Uniqafaw, President, grazzi. Grazzi għanna l-KGI, Sr. Beres. Grazzi. Mela mill-leaders u ġiet huma dawk li ħatmu l-aħjar. Irridu nifukaw fuq tnejn jew tlet Aħna nilqaw il-proposta Mela, solvejna l-krizi tal-2008, iżda dan fisser illi ħafna mir-riskin għaddew l-CCPs. Iżda dan sar iżjed sistematiku fuq skala ferm ikbar mill-li kien il-kas preċedentement. Mela, dan ir-riskju sistemiku huwa kwistjoni urġenti u dan huwa l-aħjar waqt biex nitrattawha. Mela, is-CCPs għandhom ikunu ta' gwida lina fid-dawl ta' din il-proposta. Kollox huwa marbut it tisib AR sequencing fil-Parlament Ewropew. Ikun hemm min jipprova jsolvi kollox L-iskembri ta' riskju jek tipprova tinkludi kollox kollox jieqaf f'salt għall-astant. Kif l nimxu? Fit-dawl tal-tweġibiet ta' CCP, kif l nimxu għall-irkupru u rizoluzzjoni? Dan kollu rridu narawh fil-kontest attwali. L-ewwel forsi neħtieġu nerġaw nistudjaw kollox, iżda jekk nistennew illi eh, l-ofsa istituzzjonali kollha supervizjoni ta' swim finanzjarji fil-perjodu l-ġdid sa ma dan jkun spiċċa finalizzat, kif nistgħu niżguraw illi konna irkupru ta' riżoluzzjoni ta' CCP l-lum stess il-bilanċ għall rkupru ta' rizoluzzjoni, aħna nifmu il-lan tal-Kora Portez. Mela, irridu naraw jekk din il-proposta hix ta' inċentiv għal partit interessati sabiex jilqu riżoluzzjoni jew inkella biex jaġixxu bħala atturi responsabbli. Nasab din hija dinamika li għandna naħdmu biha. L-aħħar nett dwar il-fond ta' riżoluzzjoni jiena ktibta ma jiena ħsibta u tkellimta ma' Jakob it-għadid ħajb għodin s-elementi zgur, iżda naħseb il kwissjoni ta' proporzjonalità dan il-font hija xi ħaġa li l kummissjoni xtaqt tkun iżjed espliċita dwarha f'termini ta' figuri jekk drittu jekk tridu font li huwa kredibbli is minn involuti ħajkonna bżonn xi 500 biljun euro rridu nkun nafu eżattament x'qed ngħidu, rridu nkunu speċifiċi, effiċjenti font ta' rizoluzzjoni. Inkella jaf ma jkunx l-ħjar odda u dan mhux dak li nixtiequ aħna. Mhux il-banek biss trid tara jekk tara r-realtà tal-operazzjonijiet li l mill-istituzzjonijiet irridu nżommu bosta elementi f'moħna musta tiskantaw tismawni najt illi meta żorna Washington il-ġimgħa li għaddiet il-ġesturi tal-assi li tkellimna magħhom tkellmu bleħen wieħed. Din hija kwistjoni importantissima għalulna. Iżda dawn il-ġesturi ma jridux ikunu l-voluti fil-soluzzjoni ta' ccps Grazzi. Grazzi ma' bita ħrajn ta' intervenzjoni għal dan il-punt. Fil-kax ti għaj. U allura nitlob lil co um, uh, rapporteurs Nitlopum għal kommenti ta' kom. Kej, grazzi fil-qosor peress li kienet ħaġa interessanti eh, illi kulħadd eh, bejwet wieħed qabel mm, minn punt minn pożizzjoni tal-ICR u tal-SD u l-pożizzjonijiet l-oħra huma f'din il- f'din il- eh, f'dan l-ispazju. Aħna il-kommenti ta' Jakob illi it-tielet bank ta' Malta huwa inkluż fil-SSM anki jekk kien hemm ħafna diskussjonijiet u l-iktar ħaġa importanti hija li illi illi illi ma jkunx hemm ir-rabta bejn il-gvernijiet u l-banek miex riflessjoni tal-kapacità ta' supervizuri. Il-kolleġġ tal-supervizuri għal CCPs mindu bdew fl-2013 ħadmu tajjeb ħafna u marriċ jena nikritikom meta aħna nitkellmu fuq CCP zruddu nifmu illi l-emir kien gold standard u illi biddel anki il-mod kif irridu naħsbu fuqhom. Għatma kien l-intenzjoni li dan jisir qabel kriżi finanzjarja. Irridu nisseparaw dan il-fajl mill-fajl politiku allura nkunu għedin namlu favori kullħat. għax e, iktar ma nadlu biex ikonna din rizoluzzjoni riżoluzzjoni e, żgura u trasparenti e, ikun aħjar għal kulħadd. ir-riżoluzzjoni ta' din hija l-ewwel darba jiena rrit illi din il-leġislazzjoni għatmanda tiġi użata u għek namlu għasew għatman se tiġi użata u għatma musej dispjaċina fuqa. U biex nalqu. Jakob. Grazzi. Kienet diskussjoni interessanti u tajba ħafna. Xieġiġ kummenti u nibda bi Brian naqbel ma dak li inti għat, except fuq aspett wieħed e, illi forsi aħna għedin sottovalutaw l-importanza ta' xi tfisser uh, loss absorption capacity fir riżoluzzjoni. Għaliex qed niddiskutu l-kwestjoni fuq kif bank ċentrali u ħadd mu qed jgħid illi l-likwidità ta' 500 biljun mandux jieġi mħallas mill mill mill fond ta', ta emerġenza jiena eh, kontent illi qed ndiskutu l-involviment tal-banek imma aħna qed ndiskutu anki fuq l-involviment tal-ċittadini għax huma marbutin mal-banek ċentrali. Anki bil-profitti stess tal-banek ċentrali. Situazzjoni ta' supervizjoni singola, il-kwestjoni ta' loss absorption capacity fil-kontest ta' rizoluzzjoni, em qasam wieħed illi jena inħoss illi nishtiq namel distinzjoni għawnek bejn il-kwistjoni razzjonali u l-kwistjoni politika, ma nafxek għahnix edin nitrattaw razzjonalità blaħjar mod. Jien naħseb illi hemm kwistjonijiet reali illi bħala ċittadini li ħalsu l-taxxa, ċittadini se jisaqstu l-istati membri xinu qed jiġri imma aħna avventajna l-kelma too big to fail u avventajni avventajniex din il-kelma kien ikollna nivventawa għal CCPs. Mela, meta nitkelmu fuq il-loss absorption capacity raġonevoli fi rizoluzzjoni hija realistika għax jekk wieħed jelimina l-kontratti kun jista' dejjem jasal għal bilanċ. Imma eh, joħlo konfuzjoni għal daqstant anki kif inhi situazzjoni l-lum jimen nħoss li rridu nasbu nirriflettu sew fuqa. Jiena jiena oġbitni l-idea tal-stress testing ta' moli ma' dixaw tistaw tajdula e, ħaġa tajba li konna mekanizmu ktar formali għal stress testing ta' CCPs. Ija eh, proposta tajba. Unbat meta nitkellmu fuq il-kommenti ta' Pearson, iva, il-sekwenza hija l-iktar ħaġa importanti. U, u nasib li anki politikament kienet kun situazzjoni differenti, forsi il-Kommissjoni se kienet se te, proponi sekwenza forni differen, differenti. Emma jina nifem illi danu għal mod li fieħ eh, jaslu dawn id-dossiers, dan ma jinfissirx illi irridu bil-fors nirrispettaw sekwenza tal-avvenimenti kif ġi propost mill-Kommissjoni. Nasib li ħaġa leġittima illi aħna niprovaw nortom fl-imkien dawn l-affarijiet. U dana ma jfissirx illi hemm bżonn indewmu ċerti dossier sakemm inkunu nirsolvejna l-affarijiet l-oħra kollha. U hija propju din l-istrateġija illi nixtiequ insegwu kemm jiena kif ukoll kej. Grazzi Jakob nirrangrazzja l-Komissjoni, l-Shadows u anki l-Rapporters tal-informazzjoni fuq timetable il-skadenza għall-emendi huwa 26 ta' ottubru. Konsiderazzjoni tal-emendi l-20 ta' novembru. Umbat il-vot uh, eh, fis-7 ta' Deċembru. Dan bekk tellimna l-punt il-punt numru 6 u issa nistaw naddu għal punt 7 ixħeddu zuma informati u allura sen naddu għall oqsfa ta' ristrutturar preventiv ta' tini opportunità kif ukoll miżuri sabiex tiżdiet l-effiċenza tal-proċeduri ta' ristrutturar eh, tal-insolvenza u tal-ħelsin mid-dejn. Rapporter Calve Xalbon. Aħna xtaqna nkunu komitat assoċjat imma l-importanza tal-kompetenza tal-ikon memx dubju fuqo għax ġi propost mill-Kummissjoni bħala parti mill-pakket bankarju. L-applikazzjoni ta' reġim ta' insolvenza u importanti fil-trattament ta' non-performing loans fuq il-balance sheet. Em 238 emendi li ġew eh, prezentati. Ir-rapporter bħalissa qed jipprepara l-kompromessi f'ħafna oqsma. Mela ngħaddu direttament għad-dibattitu u nitolbu li sur xampon jitkellem għal ħames minuti mbagħad ħames minuti ta' shadows u mbagħad il-kummissjoni catch the eye u nikonkludu b'mod illi konna bizzejt ki qabel il-vot e kint lest, iva jena lest. Jina rrit immur nivvota anki għal posting of workers f'nofsija. Un it-tama illi jina nkun nista kif inti proponajt. Mela jina ħana din il-ħammes minuti għonek bl-Ispanjol. Nibda billi nirringrazzja l-rapporters u shadows l-emendi tagħhom u l-ħidma tagħhom. E, e, e, Jatirfina ħafna xogħol tal kommissjoni Naħseb li nistgħu naslu għal riżultati tajbin u naħsbu li t-tekst tal kommissjoni għandu ħafna affarijiet tajbin fih. Għal laqa ta' għada jina provajdni raggruppa proposti tal-tibdiliet fejn hemm l-aktar kompromessi għal kemm xi wħud mit-tibdiliet bla dubju se jiġu Ivvotati b'mod separat. Il-proposta li tistabilixi huma għanijiet komuni forma ta' prinċipji wkoll għal daqstant lan m'għandux jinterferixxi ma' dak li jaħdem tajjeb diġà għandu jistabilixxi qafas komuni tal-Unjoni Ewropea bil-lan li nigarantixxu ristrutturazzjoni effettiva, sigurtà legali, tini opportunità, konsolidazzjoni legali għall-Ewropa kollha u proċeduri effikaċi. Namlawn il-kommenti wkoll. kol. Irridu Preċizaw x'inhuma l-partijiet affettwati, irridu nsemmu il-ħaddiema speċjalment il-kredituri pubbliċi. Jiena konvint li l-involviment tal-kredituri pubbliċi fil-fażi ta' strutturar preventiva se jiskompli jissaħħaħ il-possibilità li dan il-pjan kollu suċċess. It-tieni punt brabta mal-mekkaniżmu ta' twissija bikrija importanti li kunem lista ta' indikaturi ta' twissijiet u niċċentralizzaw din l-informazzjoni fuq l-internet. B'mod li nkunu nistgħu naqsmu l-indikaturi bażiċi l-kol maħna aħna dwar l-element obbligatorju jew le ta' nomina ta' amministratur hemm pożizzjoni differenti fil-grupp se niddiskutuh dan il-punt. Mbagħad nilħu ftehim fl-opinjoni tiegħi stat membru jista' jitlob in-nomina tiegħu biex jissalvagwardja id-drittijiet tal-partit affett Twati, u dan se jiġih kif qed tgħid il-proposta tal-Kummissjoni. Ir-raba punt is-sospensjoni kemm id-dum. Hawnhekk kien hawn diversi opinjonijiet li jvarjaw minn tlieta sa sitt xhur. Issa jkollna diskussjoni però nitlob lil rapporters u lil shadows li joħorġu b'argumenti. Imbagħad jintlaħaq ftehim m'għandniex problema dwar il-konsegwenzi ta' sospensjoni u kol jina nishtiq nisma l-opinjoni ta'kom fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel fuq ir-regola ġenerali tistabilixxi li l-obbligu tal-bidu ta' proċediment ta' insolvenza jkun sospiż f'dan il-perjodu. Dan huwa importantissimu għaliex jekk ma jkunx hemm sospensjoni f'dan il-perjodu l-possibilità li tiġi applikata l-insolvenza, d-direttiva ma jkollix effett Ah, ma jistax ikun li ikun hemm din eh, din l-insolvenza waqt il-proċedura, eh, mbagħad hemm punt ieħor. Eh, ix xedow siru dijaraw jekk hux importanti li ikonna ċerti standards f'dan il-perjodu. Nieqaf però l-ewwel l-aħħar pont, ir-riforma ta' klassijiet Naħseb l-istati membri rridu jgarantixxu li jkun hemm kategoriji ta' kredituri adegwati u bħala minimu jkun hemm regoli għal ħaddiema u wkoll għal fornituri żgħar Punti ieħor naħseb li huwa importanti ħafna niddiskutu trattament li għandu jkollhom id-djun personali u professjonali tal-intraprenditur, speċjalment meta nitkellmu dwar it-tieni opportunità. Naħseb li l-Kummissjoni qed tipproponi bħala regola ġenerali li jkun hemm proċediment wieħed, però dan naħseb li mhux daqshekk jikkonvinċini, jiena nippreferi bi gruppi oħrajn li nitrattaw differenti, b'mod differenti id-djun personali u professjonali wieħed ma jistax ma jistax jattakka il-patrimonju ta' dak li jkun, ma nistawx nikkondannaw eh, djun personali minħabba il-fat li intrapriża ma tkunx eh, sejra tajjeb dwar l-amministraturi naħseb li se jkun tajjeb ħafna li l-Unjoni Ewropea timponi sensiela ta' kriterji bażiċi ta' rekwiżiti ta' għarfin ta' reputazzjoni ta' etika u evalwazzjoni eksposta eh, dak li jkun sar u fl-aħħar ned brabta ma' l-ġbir ta' data ikolli ngħid li biex nevalwaw l-applikazzjoni ta' direttiva rridu nkunu nafu żmien medju marbut ma' proċediment ta' insolvenza, rridu nkunu nafu wkoll ix-xogħol li sar mill-amministratur dan kollu fl-opinjoni tiegħi illum il-ġurnata irrid ikun fuq website ukoll. Dawn huma l-punti li dwarhom nistgħu bisaħħa tagħhom nistgħu insaħħu it-tekst tal komissjoni Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, the first shadow on behalf of EPP. Issa shadow fissim li EPP. Grazzi President. U għaveru illi hemm stigma soċjali għal persuni li jkunu insolventi. U għad diffiċli li wieħed jerġa' jibta wara li jkun falla. E, nafu li 60% ta' negozjanti illi jkunu fallew ma għandhomx iktar fiduċa tan-nies. irridu dan huwa mod biex inkunu nistgħu għatuhom possibilità oħra jekk ikunu fil-bona fede. L-appoċ għall smis u għall kumpaniji ta' negozjanti għandu jkollhom din l-assistenza biex nirristrutturaw u nsalvaw il-kumpaniji u biex nevitaw li frizzar tal-assi tagħhom. Aħna qed inħarsu lejn miżuri hawnhekk biex dawn il-persuni jkunu jistgħu jitolbu lajnuna diskretament u u jikunu jistaw jerġaw waqfu negozju tagħhom. U importanti fit-testana biex nżidu l-perspettiva li l-inkludu anki sistema ta' early warning u nizguraw li kunem eh, l-opportunità li kunem ehm, eh, ehm, eh, eh, eh, li kollon pariri eh, professionali. U importanti anki naraw kif nistaw narmonizzaw leġislazzjoni differenti u u rridu niddeċidu hekk aħna se nippermettux li l autoritajiet nazjonali għamlu dawn l-affarijiet isiru b'mod differenti. L-importanti huwa li e, il-negozjanti kunu jistgħu jaħdmu mingħajr xkiel. Jekk l-leġislazzjoni tal-insolvenza ma taħdimx tajjeb irridu nirranġawha għandu jkun hemm eh, komunikazzjoni xierqa bejn il-kredituri u u dawk li għandhom id-djun u flimkien ma' shadow rapporteurs għanna nistaw nizvilupawa il-proposta għabbażi tal-proposti ta' Sur Xambon. Issa nisimgħu minn Signora Beres fi il fi shadow tal-SND. Iva, grazzi. tal grazzi tal-li accettajti l-iskużi ta' Sur Kozzolino li ma jistax ikunaw. Għalina u importanti naħseb fost il-kompromessi illi nizguraw li natu attenzjoni xirqa għal kondizjonijiet ta' ristrutturar u tal-armonizzazzjoni tal-liġi tal-insolvenza Aħna ħafna drabi rajna is-settur tal-banek iħoss li dan huwa ostakolu il-fatt li jkun hemm reġimi differenti tal-insolvenza. Unħoss li id-diffikultà ta' dan id-dossier se jkun kif se nimxu l qudiem b'mod effettiv. Il-proposta tal-Kummissjoni hija utli ma nafx biżejjed fissem il-Parlament aħna hemm bżonn inkunu ambizzjużi fl-għanijiet tagħna. U jena rajt l emendi ta' Sur Kozzolino u ta' kollegi oħrajn tal-soċjalisti hemm xi punti nixtieq in semmi l net l-iskadenzi irridu nizgoraw il l-proċedimenti ta' insolvenza fl-istati membri jieġu attivati b'mod trasparenti biex jipermettu l-kupru u li għatu anki arbitraċ biex nizguraw li proċess ma jimxiex b'mod indefinit u daqsek perikola situazzjoni ta' ħaddima eh, fornituri u SMEs. U t-tini fuq l-ristrutturar taraw li ħafna mill-emendi tal-grupp tagħna jinsistu li rridu aħna nitkellmu fuq il-ristrutturar u il-ċessazzjoni tal-attività u nittama li rapporter se inkludi dan it-ħassib. U tini kwestjoni fuq il-ġbir ta' data aħna nistaw naraw għonek li l-informazzjoni hemm bżonn li timxi. U l aħar punt huwa illi rridu nibbilanċaw il trasparenza tal-proċeduri u, u kif nistaw nħaffu negozjati tajba fejn fazja ah, bikrija ta' ta' negozjati jistaw jipermettu li e, il-negozju jista' jirkupra u għandu jkun hemm anki il-konsultazzjoni mal-ħaddiema qabel ristrutturar. Bħala president tal- Eh, Komitat tal-Impigi fl-aħħar Parlament, aħna ħarisna lejnjom lejnhom minn rib dawn il-kwistjonijiet u nishti eh, li rapporter jara il-rapport tal-Alessandro Serkas li għamil proposti importanti fuq kif nistaw aħna nġibu fl-imkien l-insolvenza, l-likwidazzjoni u anki l-involviment tal-ħaddim. Forsi nistaw nużaw dawn il ponti fil-kompromessi tagħna. Grazzi, Sinjura Beres. Fisem li sir kej għanda nerġantuwa il-mikrofonu. Issu l-lunes jitlob skuza għax ma jistax ikun prezenti, allora naqra il-kommenti għaw li ma inkludix anki l-emendi ta' kompromess. Komment ġenerali u illi ħafna jirriflettu idejati li għandhom fuq il-reġim ta' insolvenza nazjonali. fil fajl għandu, l-għan għandu jkun li ikonna sistema li jkun laħjar b'koerenza u li u fejnu possibli e, sistema għandu jkun liktar mod pratiku. Il-sistemi ta' ġudikatura e, għandhom ikunu armonizzati, kull każ ta' ristrutturar huwa differenti u għalhekk hemm bżonn ta' flessibilità. U Restor Lunes jixtieq anki jgħid l-onet proċedura għal dejn professjonali eh, u din hija kwestjoni li m'għandix tiġi imposta fuq l-Istati membri. Jipproponi li ibiddel eh, il-paragrafu tlieta tal kapitolu 2-23. Barra minnek mandux ikun obbligatorju f'kull każ, aħna naqblu mal-Kummissjoni niproponu il parti introduttorja tal-artikolu 5-3 nħallu kifinu inhu memx fejn namluħu laqasuha fl-interess tal- min għandu d-dejn, specialment eh, u telet puntu importanti l-intraprenditori jkollhom aċċess għall-informazzjoni ċara u anki fuq dan aħna preparajna emenda lill-istati membri biex din l-informazzjoni tkun anki mibawta l-Kommissjoni. Essur e, e, sur Xammon qed jgħid li traddu l-interpretu qed jgħid li kont qed l wis u ma jistax jitraduċi b'mod korrett. nitlob nitlob nitlob kellima titkellem daqxajn niktar Eh, bil-mod, eh, għax naturalment jena interessani ħafna dak li għettajt int. Il-tini punt, Iva, il-tini wieħed. Allora, eh, mandux ikun hemm professjonista dejjem bot obbligatorju. Naqblu mal-kommissjoni li nħallu l-introduzzjoni tal tal-artiklu 5 paragrafu 3 ħallu kif inhu Dana mhux dejjem huwa neċessarju. Utli jew fl-interess ta' minn għandu d-dejn, speċjalment f'każijiet ċari li jkun fihom ftit kredituri. U t-tielet punt, u importanti ħafna għall-intraprendituri li jkollhom aċċess għall-informazzjoni ċara jekk ikollhom problemi jew nkella meta jridu jerġgħu b'dom il-ġdid. F'dan il-każ aħna ipproponejna emenda uh, biex e, dawn l-istati membri komunikaw l-informazzjoni għal kummissjoni biex jiffaċilitaw eh, din il-ħidma u jitafu eh, e, l-pis amministrativ. Is-sur Lunes jixtieq jgħala billi għajt illi huwa ħares l qoddim li jibda jaħdem mal fuq il emendi ta' kompromess. Grazzi u nitlob skuza tal-li kont qed naqra mm, mod maġġel. jena zgura li testa anki tibat eh, l-informazzjoni anki bil mikrub Għaw xaħat eh, li xtiqt jitkellem fuq dan il-punt? Grazie. Nishti najt xaħġa li il-rapporter xadaw tana batitinna. Nifukaw fuq xie punti ewlenin. L-unet il-ħaddiema għandhom ikunu priorità f'din id-direttiva. Id-drittijiet tagħhom u l-istatus tagħhom għandu jiġi rispettatu, ma għandhomx huma jkollhom il-telf jew ikollhom l-ispiża tal-insolvenza fi klim ieħor. Fil-kuntest ta' operazzjonijiet ta' ristrutturar, il pozizjoni tal ħaddima għandha tkun eh, il bazi tad-direttiva. Għaliex huma kredituri u ewlenin u huma l-iktar ħaġa importanti fl-assi tal-kumpanija. għal daqstan tkun strateġija ta' rikupru jew ta', ta, ta ristrutturar għandha tkun flimkien mal- b'dialogu mal-personal li għandu jkun involut fil-istituzzjonijiet differenti fejn jiġu diskussi dawn il-kwistjonijiet. Dawn għandhom ikunu prezenti b'mod speċjali fl-assembleji tal-kredituri, per eżempju, u anki punt vitali illi il-ħadim huma l-element ewlieni ta' kwalunkwe ditta kemm mħabba il-situazzjoni kreditizja tagħhom huma għandhom ikunu fil-qalba ta' kwalunkwe arranġament istituzzjonali. Fisem il-ħodor, Istur Gigold, u flok fisem Istur Gigold, Sur Urtasun. Iva ħna nilqaw l-anijiet principali tal-proposta biex innaqsu l-iskil għal flus ta' kapital Dan huwa pass importanti biex ikonna standard komuni minimu fl-Unjoni Ewropea kollha. U importanti illi għaf oqsfa ta' ristrutturaru insolvenza jaħdmu u u, u, u, u jtejbu il-non-performing loans, jgħu importanti għas-settur. U fuq dan ixtiqnu ringrazzjaw il-rapporter għal-ħidma tijaw, għal-isforzi tijaw Eh, biex jintegra l-proposta tal kommissjoni Aħna nilqaw anki l-fatt li kien hemm dawn l-emendi kollha l-ewwel fuq il-tisħiħ tal-sistema ta' early warning u t-tieni anki fuq is-sistema ta' ġbib tad-data. Però hemm sensila ta' kwistjonijiet importanti li ma ġewx indirizzati u għandhom jiġu jiddiskussi. Aħna rridu nkunu iktar effiċenti fil- l-isforzana biex niproteġġu id-drittijiet tal-ħadima fl-insolvenza u fl-istrutturar u għana nizguraw li miżuri inklużivi jiddaħlu dritt tal-ħaddima tal ħaddima tal konsultazzjoni u tal-integrazzjoni fl-istadi kollha tal-konsultazzjoni. Il-ħaddima għandu jiġu eżentati. Ah. U u l-impiegati fil-kas ta' Open Salary Claims se jkunu obbligati jibqaw f'din ir-relazzjoni. U dan hija intrużjoni inġustifikata. Fl-aħħar id-direttiva tintroduċi anki miżuri ta' armonizzazzjoni minimi, però ma tiħux approċ biex tarmonizza il-liġijiet ta' insolvenza u lanqas eh, il-liġijiet tagħha għal dastant irridu aħna nħarsu lejn il-klawzula ta' revizjoni u ninkludu fil-direttiva. Aħna narfu illi l-sfidi ta' dan l izvilup jinvolvu hemm bżonn ikun hemm eh, iktar ambizzjoni biex ikonna terren komuni għal armonizzazzjoni ta' din il-liġi biex bekk nizguraw iktar armonizzazzjoni u nitrogju nikontribwixu għal tħaddim tajjeb ta' swieq tal-kapitali. Grazzi. Issa nitlob li l-Kommissjoni Is-sur Ondraċek jagħmel kommenti tiegħu. Thank you very much, Chair. Grazzi ħafna. Tammalajr, nindirizza l-punti pożittivi u anki xi wħud mill problemi li għandkom bil-proposta mresqa mill-Kommissjoni. Jiena kontent ħafna li intom tappoġġaw is-sistema ta' twissija bikrija u lesti li nispeċifikawhom aktar fid-dettall. Ma minnieħx dan għalissa li f'ċerti stati membri dawn il-sistemi ma tanċu huma komuni, u allura xtaqna nkunu flessibbli fl-approċċ tagħna u mbagħad dwar il-ġbir tad-dejta. Hawnhekk eh, kuntenti bl-appoġġ eh, fil-konfront tal-propostana u anki fuq In fuq il-punt marbut ma l-IT practitioners, għawnek rridu nżammu f'moħna li għanna semmi zejra il-pratikan kultant jiswa l-flus u għallura element ta' obbligatorjetà jfisser li għedin neskludu l-SMEs. L-axħar ma mux l-inqas brabta ma trattament singolu jew differenti għal konsumatur u l-professjonist jekk hux marbut ma' operatur kummerċjali fl-istati membri ħlifa l wieħed hemm proċeduri li jindirizzaw ir-ristrutturar mhux fl-istati membri kollha għandhom x'jaqsmu ma' djun eh, professjonali però eh, Insomma, dan huwa importanti wkoll biex eh, anke viżavi l-ispejjeż marbutin mal-proċeduri. Anki dwar il-punt marbut mal-protezzjoni tal-ħaddiema. Id-direttiv, il-proposta li għamilna aħna, aħna napoġġaw eh, bisħiħ l-involviment tal-ħaddiema. Lan ma kienx li nibdlu l istatus li għandhom taħt l-akki komunitarju. Ċarament, Dan il-punt huwa indirizzat però b'mod li l ħaddima iżommu id-drittijiet tagħhom li jgawdu minnhom taħt l-istatus attwali anki brabta ma dan il-mekkaniżmu ta' ristrutturar l-ġdid. U fuq il-punt aħħar imbagħad dwar il-flessibilità u l-istruttura ġenerali tas sistema huwa diffiċli ħafna li wieħed Eh, iżom l-aħjar tal-aħjar, għaliex ħafna differenzi bejn l-istati membri, għal dastan aħna provajna li ndaħlu rekwiżiti ġenerali b'ħafna flessibilità l-istati membri eh, f'dawk il-frontieri li intraċċajna. Dan huwa kompromess bejn il-flessibilità u standards komuni, però huwa diffiċli li, li il-laqqa sistemi differenti, għalix memx ħafna elementi komuni f'dan il-rigward fl-Unjoni Ewropea, grazzi. Grazzi, il-rapporter jishtiq jgħid xi ħaġa oħra biex nagħlqu. Iva, ovvjament. Issa, għada, għanna bieċa xorx namlu, jien ottimist ħafna għaliex dak l-ismajt. smajt ma naħsibx li biex xiexkiel. Anki dak li qal Tom jiena naqbel bis ma dak li qal. L-importanti huwa li niprezervaw il-ħajja tal kompannija Ma noħon u din l-attività dak li kien il-ħsieb tagħna, anki Madam Beres ukoll l-intervent tagħha eh, naqbel magħha hija tkellmet dwar it-trasparenza, sitwazzjonijiet ta' zbilanċ, irridu nqisu wkoll Il-waqfin tal-operazzjonijiet ukoll xi ħaġa importanti din ukoll imbagħad id-dejta. Nina nista' ngħidlek jiena ili 30 sena ħabib tal-Alejandro Serkas. Eh, tifel tiegħu jaħdem rib ukoll jiena se nitkellem miegħu qabel il tax shadows b'mod li jkolli referenza tajba. Ovvjament, bl-ICR imbagħad li ħarġu b'idejat tajbin u koll ideja teknika, irridu narawa din ta' 23. Aħna ma li sijar na kollaborazzjoni teknika tajba, pero ovvjament dejjem ikun hemm l-istess problema eh, b'mod ġenerali. Aħna aktar qrib l-Ewropa minnhom ħaġa klassika dejjem problema klassika naraw x'nistgħu nagħmlu. Nifhem imbagħad x'intqal mill kelliema l-oħra inkluż eh, surur tas u wkoll insista bħal Madam Beres, bħal Sven Giegold ukoll. Insista fuq ir wol tal-ħaddiema, ovvjament xi ħaġa li rridu nqisuha dejn. Ovvjament ukoll jiena aktar favur l-Ewropa meta nitkellmu dwar aktar armonizzazzjoni nistgħu nipproponuha, però mhux imbagħad li nagħmlu ħsara lill bilanċ miksub. Hemm nis li sussidjarjetà daqsxejn aktar għal qalbhom. Dubdur il-ħaddima però żewġ affarijiet l-ewwel l-empowerment. Xi ħaġa approvata diġa' forsi nistgħu nieħdu xi spunti minn dak li intqal diġà. U tinninet nixtiequ niftakru nfakru li din hija kwistjoni ta' ristrutturar finanzjarju l-aktar u hemm liġijiet speċifiċi għal ħaddiema sitwazzjoni tagħhom għal kredituri wkoll, pereżempju għal foraza, e, affarijiet speċifiċi għaliex dawn huma kredituri speċifiċi ħafna. Irridu nqisu dan kollu ġifieri, rridu nqisu l parteċipazzjoni wkoll naqbel bisħieħ ma dak li qalet il-Kummissjoni Ma jagħmilx sens li nippruvaw innaqru drittijiet tal-ħaddiema, irridu niġġieldu biex ma jitnaqrux id-drittijiet tal-ħaddiema. U xinu nittamaw li nkomplu ntejbu fuq il-ħidma tal-Kommissjoni. Għal darba oħra nirringrazzja lill-kollegi u l-shadows ukoll. Grazzi tal-għajnuna tagħkom. Mela, il-ħamsa u kwart, kif tlapna inti u koll. Issa, kalendarju, issa nikonsidraw l-emendi l-votazzjoni supposta s-6 ta' novembru mbagħad is-7 ta' novembru l-iskadenza għall-emendi fil-jure, konsiderazzjoni mbagħad l emendi 21-22 ta' novembru, votazzjoni f'jannar. Nifu hawnhekk. Issa, n-waqfu l 25 minuta sakemm isir il-ħin għall votazzjoni Dear colleagues, Aziz kollegi, nistaw nibdew sessjoni tana tal-votazzjoni. Il-test tagħna tas-soltu. Niftaħ il-mikrofonu, nivotaw għat-test. Test Ryan. Tastieni. I had a lot of tests in my lifetime, that's enough.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 fuq is-semestru. Qabel dan, Naddi l-kelma l-rapporter, għandek il-kelma. Grazie ħafna President, ħanna kena ħafna xogħol, minna ħafna xogħol biex naslu għal kompromess li għanna hawnhekk fit-text. U napprezza ħafna il-ħidma kollha tax-shadows kollha. Naħseb li wasalna hawnhekk eh, eh, qed nimxu. Il-proċedura eh, minn sensusa, però, apparti dan ir-rapport, issa na rapport ieħor mill-Kumitat Empl li semmi kwistjoni toħrajn li ma jitrattawx ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u segwitu tal-politika ekonomika dan li jikostitwixxi problema Memx għalfejn trattaw ħillum dan il-punt għaliex naddu għal-vot aħjar, pero xtaqt inħabbar li dan juħol inna ċerti problemi anki vizavi l-plenarja. Aħna konna pjuttost komdi issa ma tantx għadna għaliex hawnhekk għandna żewġ rapporti fil-verità u parti minnu ma diskussa ma ġiġ negozjata la minni, mix-shadows, mill-komitat minn ħadd. U dan għandu pat fuq il-politika m'għandux jaqsam rekomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż jew il-politika ekonomika. Din hija wkoll problema li rridu naraw daqsxejn anke għal ġejjieni għaliex din mhix il-proċedura li nistgħu naċċettaw. Grazzi l-rapporter u naqbel mija kejva Din hija raġuni għala qegħdin ninsistu qegħdin nippruvaw namlu streamlining ta' dan ir-rapport għaliex maħniex kontenti bis-sistema attwali eh, li tirriskja li twassal għal dawn it-tip ta' inkonsistenzi bejn il-komitati. Naqblu, naqblu fuq dan niprofaw intajbu situazzjoni, daqxej ta' determinazzjoni, un bata l-plenarja il-gruppi sovrani fil-deċizjoni tagħhom. Tajib wes, issa naddu għal votazzjoni, kompromess A, dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għaddiet, emenda 73, favur, kontra, Verifika 37. Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. 73. Votazzjoni maluqa maddiċ. Kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess C favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess G favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess H favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess I favur kontra astensjoni id għaddit. Emenda 152 favur kontra astensjonijiet maddit. Kompromess favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromejk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess L favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess M favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 2016 favur kontra astensjonijiet maddiċ 220 favur kontra astensjonijiet Maddiċ, jak tridu nivverifikaw, però tidher ċara minn hawnhekk. Kompromess verifika? Le. Kompromess N, favur kontra stensjonijiet addiet. kompromess O, favur kontra stensjonijiet għaddiet, kompromess P, favur kontra stensjonijiet għaddiet, E, favur kontra stensjonijiet għaddiet, erre favur kontra stensjonijiet għaddiet. tlieta. favur kontra astensjonijiet maddiċ. S favur kontra astensjonijiet għaddiet. T favur kontra astensjonijiet għaddiet. U favur kontra astensjonijiet għaddiet V favur kontra stensjoni tad-dit, U e, favur kontra stensjoni tad-dit, X favur kontra stensjoni tad-dit, 345 favur kontra stensjoni tad-dit, kompromess Y favur kontra stensjoni taddit Z favur kontra stensjoni taddit Kompromess AA favur kontra stensjoni ta' dit. AB favur kontra stensjoni ta' dit. Kompromess AC favur kontra stensjoni ta' dit. AD favur kontra stensjoni ta' dit. Emenda 407 favur kontra stensjoni ma' dit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 Hemm diversi opinjonijiet. Emendi għat-tekst. Reġi wieħed favur kontra stanzjonijiet verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Reġi tnejn. L-aħħar sentenza. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Reġa 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8 favur kontra verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Reġi paragrafu 9 favur kontra astensjonijiet maddiċ, paragrafu 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 14 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ, kompromess AE favur kontra astensjonijiet għaddiet, AF favur kontra stensjonijiet għaddiet, emenda 20 favur kontra stensjonijiet maddiet, kompromess AG favur kontra stensjonijiet għaddiet, AH favur kontra stensjonijiet għaddiet, AI favur kontra stensjonijiet għaddiet, kompromess AL favur kontra stensjonijiet għaddiet, Emenda 45 favur kontra astensjonijiet maddiġ, 49 favur kontra astensjonijiet maddiġ, 52 favur kontra astensjonijiet maddiġ, Votazzjoni fuq it-tekst in ġenerali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa' 33 favur, 8 kontra, 5 astenzjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Nifirħu kol l-tim li kien qed negozja. Issa naddu għal sensiela ta' non oġġezzjonijiet bikrija li ġew maqbula <coughs> minna naħa tar-rapporters u l-koordinaturi ta' ikon li fl-opinjoni tiegħi huma raġonevoli. L-ewwel qed ngħaddi l-kelma lir-rapporter għaliex se nivvotaw fuq ir-rapport tiegħek is-sur Langan għandek il-kelma. Iva, nixtieq ngħid xi ħaġa fil-qosor brabta ma' Iżdaġ proposta marbutin ma' l-IDD l-atti delegati. Bħala kontenut tajbejn ma, però f'Mejju, f'Ġunju, oriġinarjament u mbagħad f'Ġunju, Lulju u finalment jaslu fil-21 ta' Settembru. B'riżultat ta' dan il-President jiena nissuġġerixxu li nitolbu lill kummissjoni li fatt leġislattiv testendi l-iskadenza għall-ewwel ta' Ottubru 2018. Normalment sta għall-istat membru 23 ta' frar. Din se tibqa però l-konsumaturi, speċjalment għall smis irridu intawlu l-iskadenza għal ottubru 2018 dan huwa l-punt tal-emendi. Għaliex l-istati membri mhux se jkunu jistgħu jagħmlu trasponiment u l-applikazzjoni sa din id-data. E, berex. SND soutiendra la proposition euh, du Grazzi ħafna. Mela. Jiena nixtieq ngħid u dan ngħidu biċ-ċar ir-raġunijiet illi aħna qegħdin nużaw biex nibbuttaw u niposponu dan il-votazzjoni u daw bejn tul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni u l-atti delegati aħna qegħdin nisolbu għal perjodu ta' sitt xhur bejn it-tnejn. It-data ta' tul fis-seħħ se jkollha tiġi modifikata u din hija ta' ħasra niġbru l-attenzjoni tal membri tal kummissjoni għal fatt li dan m'għandux ikun ripetut li kull darba illi l-Parlament jiddeċiedi illi jiposponi id-data ta' tul fis-seħ tal-leġiżlazzjoni avvertiment li mi strategija tal-Kommissjoni ikolli najt li dan mux ta' messaġġ pozittiv u ma jawgurax tajjeb. Thank you. Uh, I... <coughs> Grazzi, mux għatnara iżjed tal bejt tal-mikrofonu għal stant naddu minnu fiħal votazzjoni. Nivotaw għal paragrafu, għan blok, mela oġġezzjoni għal l-IDD, tal-gvernanza rekwizita għal distributura tal-assigurazzjoni ġifiri regolazzjoni tal-21 ta' settembru 2017 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet issa nivvutaw fuq is-citation favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa A favur kontra sanzjonijiet għaddiet, premessa B favur kontra sanzjonijiet għaddiet, premessa emenda wieħed ta' premessa C favur kontra sanzjonijiet għaddiet u għal-istant fuq it-test emendat votazzjoni elettronika. Vote is closed. Nana l-votazzjoni. Wieħed favur, erbajn favur, tlieta kontra, żewġ astensjonijiet. Naddu, hekk. Yes, sorry, yes. Mela uh, t Mela test oriġinali paragrafu 1-2 dawk fafur kontra sanzjonijiet għaddiet. Il-citations on block favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Premessa A favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Premessa B favur kontra sanzjonijiet u sanzjonijiet għaddiet. Emenda 1 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Vot fuq il-test kif emendat, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Nara l-votazzjoni. in favur, erba' kontra, 0 astensjonijiet. Nifirħulek. Messaċ b'saħħtu għal raġuni ta' ħasra ta' mhux l-ewwel każ li għandna niddiskutu il-posponiment Fil-fat kenna posponimenti twal minn dan, mux tawal darba din. Iżda nevitaw illi dan jirrepeti ruħu. Nittama li l komissjoni segwi l-avvis eh, il-parir tal-Parlament għaliex smajna illi raġunijiet għal posponiment hija waħda falida. il tirċivi l-apposta dan il-Komitat issa dwar l-oġġezzjoni fuq ir-regolamentazzjoni delegata tal-MIFID naddi l-mikrofonu lil Marcos. Grazzi, Iva. Xtaqt nisħaq li jeżma. Proponiet eh, għaddit fi fatt parir eh, xentifiku sena ilu u ilu sena fidejn il-Kommissjoni u l-Kommissjoni kważi mamlet xejn bih. Aħna għaddejna għall-ġestju għall-sistema sanuna ġestjoni biex ikun hemm taffif ta' xogħol iżda isuħ inaċċettabbli illi kollok sena xogħol li ma jwassal kważi ebda bidla l-Kummissjoni kieku seta ditinna dan il-fajl ferm ferm qabel u kieku ma nkonniex inkunu sekk ma' fusin bil-ħin. Dan xtaqna narfukom dwaru. Thank you. Grazzi. Raġunijiet validi. Mela nistgħu nivvotaw fuq wieħed u tnejn f'daqqa dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Citations wieħed sa disa favur kontra stazzjonijiet ta' dew premessa A, favur kontra stazzjonijiet ta' diet premessa B, favur kontra stazzjonijiet ta' diet premessa C, favur kontra stazzjonijiet ta' diet premessa D, favur kontra stazzjonijiet ta' diet. Vot fuq il-test kif emendat, votazzjoni elettronika miftuħa. Vote is closed. Nara votazzjoni. 41 favur, 4 kontra, stanzjoni wahda, għaddiet, nifraħlek, issa, tal-axħar. Umbat naddu għanna reġazzjoni bikrija oħra dwar l-arranġamenti għal clearing indirett. Ma nafx jekk għandek xi kummenti x'tagħmel. Iva hawnhekk għandna l-istess problemi bħalma semma sofeba dan xogħol seta tħaffef hemm ir-rifet tal-emir bil regolamentazzjoni delegata naħseb ikonna ftejm istituzzjonali aħjar li kieku l-Kummissjoni taħdem iżjed magħna. Yes, that's clearly too much. Iva, da kollu zejjed. Paragrafi 1.2 u Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Recitations, u għed sadessa, favur kontra stazzjoniet għaddiet, premessa, favur kontra stazzjoniet għaddiet, premessa, fil-fat nistaw nivotaw għal-jom kolla b'daqqa favur kontra stazzjoniet għaddew, il-test kollu, votazzjoni elettronika miftuħa. Vote is closed. Nara votazzjoni. 41 favur, 4 astensjonijiet, astensjoni waħda. Erba kontra u astensjoni waħda. Bela beknal, u sessjoni tal-votazzjoni u naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lum. Min seri imexxi jien jgħid il-President. Sfortunatament għalikom. Thanks Roberto.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 tal-flus u l-ħassil tal-flus. Mela, bħalma tafu, għanna l evaġoli bħala reporter tana, għam 69 emenda x'nikkonsidraw. Naddu l-mikrofonu li rapport se. Four minutes. Thank you. Uh, so... Mela, Nadilek il-mikrofonu, nixtin ringrazzja li xadow rapporter li ħadmu miegħi fuq din l-opinjoni ta' ikon. Għalġida bil-liġi kriminali kontra il-ħassil tal-flus. Kenna laqa interessanti fil-plenarja ġewwa Strasburgu li għaddiet. Kenna kompromessi mill-laqwa. Apparti il-kompromessi, nixtieq nisħaq fuq xi punti illi fl-opinjoni tiegħi għandhom ikunu ta' żieda għall-opinjoni ikon dan ir-rapport. Mela, il-reati ta' taxxa għandhom ikunu predicate offense. Fil-proposta tal-Kommissjoni din il-dawn ir-rati suġġetti għal sena ħabs. Hemm ġurisdizzjonijiet fejn m'hemmx pini ta' ħabs għal reati ta' taxxa. Jiena naħseb illi importanti li jkollna dan it-tip ta' sanzjonijiet issa dwar 5-2. Naħseb illi għanna nżidu il-pina massima minn erba' l-ħames snin il lix dawn huma reati gravi. Għandu jkun hemm lajnuna l inċizar u tentattiv ta' tlet snina. Pina ħabs aħna zammejna differenza l ċerta stati membri illi għandhom sanzjonijiet inqas fuq l-lajnuna u l-faċilitar mill-att nifsu, iżda l-istati membri huma ħilsa li jkollhom l-istess sanzjoni minima għal min ikun wet dak li kieku persuna tkun wetqet ir-reat. Huwa importanti illi nżidu s-sanzjonijiet komplementari bħal proibizzjoni tal- kontratti mal-awtoritajiet pubbliċi jew esklużjoni mill-dritt għal finanzjamenti Ewropej, per eżempju. Dwar ċirkustanzi aggravanti, nistaw nżitu tnejn oħra fost dawn iċ-ċirkostanzi jekk il-ħasil tal-flus jikun u jwassal għal terrorizmu Din għandha tkunx ċirkustanza aggravanti anki jekk ikun hemm beps involut, ġifieri ehm, persuna involuta politikament. Mela l-kompetenza għal prosekuzzjoni ġela darba test huwa propost mill-Kommissjoni hemm inċertezza legali u għal daqstanza. Aħna nqisu bħala tip ta' bħala ordni ta' priorità għal fatturi li għandhom iġu konsidrati l-ewwel net it-territorju fejn ir-reat ikun twettaq. It-tieni net in-nazzjonalità ta' min ikun wettaq ir-reat il-pajis ta' oriġini u tal-aħħar it-territorju fejn il-kriminali kun instab. Jiena nissuġġerixxi wkoll illi nżidu l-possibilità li konna l-possibilità ta' rikorsa l Eurojust biex niffaċilitaw il-kooperazzjoni. Tajjeb illi nfakru illi din il-possibilità teżisti. Għal-astant aħna ħelqanin uh, nistimaw l-opinjonijiet tagħkom nixtieq illi nikolli appoġġ fuq dawn il-kompromessi. Grazzi. Thank you very much, uh, Mr. I don't see Mr. Thomasman. Is there? Grazzi, Sturman mux għatnara, għaw xaħat mill-IPP li jixi jitkellem, jitkellem fissmu, le, sawa wisqum, mela l-SND, Bajie. Grazzi, Sur President. Mela dan huwa suġġett importantissimu ħana l-kol nafu il-danni li jistaw jikkawżaw il-ħassin tal-flus u l-anqbuta sħiħa illi twassal sa anki reati terroristiċi illi jirġinaw minn dawn it-tip ta' finanzjamenti. Nasab il-Panama Papers indunajna l-daqs tal-problema minn n-njuraw ebda aspett minna bħala fil-fatt fil-proposta tal-Komissjoni hemm faċilitar għal pieni komuni il-bażi hija waħda tajba iżda elementi proposti mill-Evaġoli rapporter tagħna importanti nistudjawhom għaliex ħan westaw bekk id-definizzjoni ta' reati fiskali qed nagħmlu referenza għal tiftajiet penali differenti illi huma marbuta mal presupposta tal-riċiklaġġ u qed isir anke referenza għad dewmien tal-pieni l-idea hija dik illi l-elementi jew ċirkostanzi kollha marbuta ma' reat ta' riċiklaġġ mhumiex neċessarjament eh, marbuta ma' riċiklaġġ il-konċett ta' parteċipazzjoni huwa separat minn dak tal-faċilitazzjoni. Il-persuni ġuridiċi jistaw ikunu fiċija għal riċiklaċ kemm jekk jaħdmu fidejhom jew għal rashom jew għal persuna legali oħra żgur ħajkonna opinjoni pożittiva importanti fuq dan is-suġġett. Palma rajna fil-aħħar laqa ta' Shadows il-limxiet ta' immens. Grazzi. Fissa, il-Sur Fox, il-Sur Luke. Grazzi, Iva. Is-Sur Fox jiskuża ruħu illi ma setax ikun preżenti u ja talab li nagħmel stqarrija illi ħanibda biha issa. Grazzi, President jena l-estati mezza biex nizguraw li konna approċ proporzjonat u jekk l-estati membri kunu jishtiqu jibnu fuq dar fuq livell nazjonali kun jistaw jamlu dan. Gruppi oħrajn b'dan kollu maħadux dan l-approċ u jippruvaw jiduplikaw emendi li resqu fil-rapport Panama u l-former DNL. U ma jiridu morru li lejn rakkomandazzjonijiet li jemmu minna l-evalwazzjoni tampat meħtieġ għal-grupp tiegħu account għall-estensjoni tal-ambitu tal-rapport. Hemm numru ta' emendi l-grupp ta' musser jaċċetta l-kwistjoni ta' taxxa u jibqgħu kwestjoni esklusiva tal-istati membru għal stant m'għandhomx postom f'dan ir-rapport. Itnaqis minn 25% għal shareholders mhix possibbli u anke l-element tal-whistleblowers għas-setturi kollha mhux joġobna. Mhux qegħdin niksbu approċċ bilanċjat hemm anke talba għal pieni eh, minimi li jiġu fissati fuq livell Ewropew. Ix-xettiċiżmu tagħna jestendi anki għall l-element tal-liġi kriminali iżda nisem diskutu il-kompromessi aħna ħerqanin naħdmu mal shadows sul ġemat li ġejjin, dak kien il-komment ta' Ashley Fox fuq nota personali nżid ngħid li ma naqbilx ma' Sur Fox fuq l-opinjoni tiegħu għaliex naħseb illi illi tnaqqis tal-25% sem mhix biss fattibbli iżdija importanti. U punt ieħor u importanti li nsemmi illi l-protezzjoni tal-whistleblower hija biċċa xogħol importanti għal Parlament Ewropew illi jitratta. Madana kollu huwa importanti illi nisqu illi il-karattru tan not for profit jew li kollok interessi finanzjari fil-informazzjoni konfidenzjali mill-lat tal-whistleblowers hija importanti ġola darba jekk dan jitlaq huwa importanti illi nagħmlu xi ħaġa l-protezzjoni ta' dawn l-individwi. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi lilek. Untum t-għadin id-diskutu suġġett tal-ħassil tal-flus u l-whistleblowers irċevejna aħbar kera ħafna il-ġurnalista Maltija Daphne Karwana Galizja illi kella rwol importanti ferm ma' ġurnalisti oħrajn fuq numru ta' investigazzjonijiet Mod partikolari il-Panama Papers, il-Files Maltin, inqatlet bomba ġewwa Malta. Din hija ħbar kera u xokkanti. U aħna nixtiequ nesprimu nar aħrax għal dan l-episodju. Għal da stant uh, Mwet nara l-ħat mill-alte u forsi titkellem int fissam il-ħodor, Signor Jolie? Le għandi lilek fil-fat, niskuża ruħi, jgħid il-President. Mhux qed nara gruppi oħrajn, mela ngħaddi l-mikrofonu li rappreżentant tal-Kummissjoni. Jekk jogħġbok. Grazzi President l-ewwel Iva bar mill-ikraħ l-omor anki l-familja tal-ġurnalista nishtanajt li il-whistleblowing huwa fil-radar tal-Kommissjoni minn minn ikkommetti ruħi għal-ebda proposta da nasab illi għanna nitrattawa b'mod orizzontali mhux biss bħala reat finanzjarju. Nixtieq anke intenni il-kummenti illi saru illi din id-direttiva fuq il-ġlieda tal- kontra ħassi tal-flus bil kriminali komplementa anke l-qafas li qegħdin tom s-semmu fit trialogi naħseb illi l-emendi aħjar jitqedu Din id-direttiva bħalma jattija dwar it-tweġiba għal ħassil tal-flus b'sanzjonijiet. Aħna nixtiequ nisprimu gratitudni lejn l-appoġġ li rċevejna l-ambitu ta' ħassil tal-flus għandu jkun wisa biżejjed biex jinkludi r-reati kollha serji Palma qalet il-Sinjura Jolie, il-proposta tinkludi anke reati ta' taxxa u aħna l-esti naraw kif nistaw intu għarwol iżis prominenti f'direttiva ħana nistawx naqblu ma l-ebda emenda iżda l-evaluazzjoni tanija pozitiva per eżempju twassieħ tal-applikazzjoni ta' istanzjonijiet bil-sentenzi l-ħabsu sanzjonijiet addizzjonali l persuni legali l-element ta' deterrenzi jizdiet anki tnaqis tal-kondizjonijiet tal-każijiet transkonfin għal se jżid fil-fatt dan il-possibilità ta' dan it-tip ta' każijiet bitnejs tal-esklużjonijiet aħna nħasbu illi ta' din jistgħu jiġu mibdija wara t-lestija tal-konsultazzjonijiet. Issa, Eva Ġoli għal kommenti finali tagħha, grazzi ħafna kollegi għal kommenti tagħkom. Naħseb illi Laqa tal-Strasburgu li jmiss sejra tkun pass pozittiv, iżda fil-laqa preċedenti li ġarajna illi kienem passi pozittivi. Il-ħasil tal-flus, kien staġnat, e, il-ġrida kontra s tal-flus kien staġnat anki minħabba il-nuqqas ta' s legali illi kena U dan kien ta' problema il- til tal-ġurnalista Maltija li ħalat għajna maħħa meta zorna Malta waqt il-fact-finding mission turi kemm huwa importanti li regoli ta' ħasil tal-flus għandhom ikunu b'saħħithom kemm jista' jkun u kemm huma importanti li għandu la sanzjonijiet komuni minimi u importanti. U forsi li noltawhom xi ftit huwa mixtieq dan huwa tassew il-ċentru tal-flussi illeċiti ta' flus li ġejjin minn kull tip ta' reat illi xansi tra jintużaw mit-terroristi għal tastant. Issa u għal waqt illi leġislazzjoni namluwa obbligatorja u tajba għal stant ħerqana l għalim stant. Thank you. Uh, the timetable. Grazzi. L-iskeda hija dan mela l-vot fikon 6 ta' novembru, il-vot flibe fl-20 ta' novembru. Għalda naħseb illi għek nistawna l-qulqa tagħna. Illa għalimis fit-19 ta' Ottubru fid-9 ta' filgħodu sa' nofsija. Saħħa.